Kollegi, tibqaw għal round table numru u wieħed, poġġu bil-qeda, sejrin nibdew bix-xogħol tagħna. Melek edinaw għal round table numru wieħed. Sibu postkom jekk minn tomx hawnhekk għal dik round table nitlobkom tmorru fis-sala l-oħra għal round table numru 2. Eżis kollegi, kellima merħba għal din il-roundtable fuq il-ġestjoni ta' l-azilu l-immigrazzjoni jina l-President tal-Kumitat fuq il-Libertajiet ċivili u hawnhekk fostna membri parlamentari minn bosta kumitati differenti. Għandna lista twila ta' kelliema u wet li ħankun stret ħafna fuq il-ħin tal-allokata l-interventi. tal allokata l interventi tal l interventi sabiex eh, kulħadd ikun jista' jitkellem nixtieq nfakkarkom li din ir-round table hija web streamed u l-interventi tagħkom se jiġu reġistrati għandna l-interpretazzjoni bil-Franċiż, Ġermaniż, Italjan, Olandiż, Ingliż, Grek, Spanjol, Portugiż, Svediż, Ċek, Ungeriż, Litwan, Latvjan, Malti, Pollak, Slovak, Sloveno, Bulgaru. Dik hija l-interpretazzjoni li għandna. Tistgħu anke tisimgħu fis-sala PHS 002 table fuq il-prosperità fil-pajjiżi terzi qiegħda isseħħ fis-sala 53 b'mod parallel jiena ħanifrankalkom minn introduzzjoni twila żejjed, issa ngħidilkom l-idea ta' din ir-roundtable hija illi u fil-fatt tlabt illi nbidlu temperatura tal-air conditioning qed nara n-nies qed smurajnejhom bihom dawn l importanti. Tistgħu anki toħorġu em il-bar miftuħ tistgħu tmorru u nitlabkom tiġu lura. Biex nkun nistgħu mmexxu x-xogħol tistgħu titkellmu għal ħames minuti bħala ministri, merħba lill-Ministru mill-Greċja, minix li rajtek, qed nerġa' narak biex tara kemm aħna attivi fil-Kumitat Liber. Tervent ħames minuti kull wieħed sabiex ikonna interazzjoni xirqa għandna bosta u bosta kollegi qabli ferm f'din is-sala da stanz mingħajr wistaw minn ejjen iżguraw illi hawnhekk permezz tal-web stream u tar-rapportar f'dan il-workshop rinnexxinna noħorġu punti importanti Hemm numru records ta' files fil-pakket tal-azil, numru rekord ta' attività fuq l-azil, il kummissjoni żgur se titkellem fuq u il-Ministru u l-membri sejrin jitkellmu fuq numru rekord ta' attivitajiet mhux biss l-Italja u l-Greċja, il-Balkani tal inti iżda kollim kien fl-Unjoni Ewropea. Għandastant jenu żguraw illi nistgħu nitkellmu dwar dan kollu nitkellmu dwar is-soluzzjonijiet. Il-Kummissarju Avramopoulos jgħid il-kellim. Nibdew bik, intervent ta' ħames minuti. Nistolbok tixa tiżeddar fuq is-sitwazzjoni attwali. Thank you, Claude. Um, Grazzi Claude, membri tal-Parlament Ewropew, Sintki, ġenerali. Sinjuri, jekk ħarġet ċara f'dawn l-aħħar sentejn huwa illi neħtieġu mhux biss approċċ Ewropew iżda anke wieħed globali għall-immigrazzjoni. Il-kwistjoni hi mhux kif l-immigrazzjoni tista' titwaqqaf iżda kif tista' tiġi ġestita aħjar b'mod koordinat l-abilità tagħna li twieġeb bħala Unjoni sejra tiddefinixxi l kontinent u l-Unjoni tagħna. Il-kriżi tal-rifuġjati għalmitna illi miżuri nazzjonali biss mhumiex biżżejjed. Mhumiex biżżejjed għall-ebda stat membru u l lanqas għall-Unjoni Ewropea kollha kemm min. Hemm bżonn ta' Ewropa, biex inħarsu il-frontiers tal-Unjoni Ewropea fejn iżguraw sistema tal-azil ġusta li taħdem anke fil ġejjini li tipproteġi lil dawk li għandhom bżonn ġenwin. Irridu nixlu u nfittxu dawn il-traffikanti u anki nibatu lura li dawk li m'għandhomx dritt jibqgħu fl-Unjoni Ewropea inżidu l modijiet legali lejn l-Unjoni Ewropea iżda dan ma jfissirx li tneħħi kompetenzi mill-istati membri bħalma hawn min jibża. Iżjed Ewropa tfisser ġestjoni aħjar ta' dik li hija sfida komuni, sim ta' responsabiltajiet Dan huwa l-għan fundamentali tar riforma tas sistema komuni tal-azil. Minkejja l-bosta tentattivi fl-moddi hemm bosta differenzi bejn is-sistemi differenti tal-azil. Hija huma dawn id-diverġenzi li jikkontribwixxu għax għal sekondarju u għax shopping tal-azil li wassal għal distribuzzjoni inugwali għal responsabiltajiet tal-Istati membri. Dan huwa il-għala nabżon Sistema tal-azil ġusta, robusta u armonizzata, sistema bbażata fuq is-solidarjetà u l-qsim ekku tal responsabiltajiet fejn l-ebda pajjiż ma jitħalla waħdu biex jiffaċċa l-isfida fejn għandek sistema wkoll li tkun b'saħħitha u tiflaħ l kriżijiet. Jekk irridu nagħlqu l-lakuni li għandna rridu nmexxu s-sistemi komuni tal-ażil qreb ta' xulxin u fl-istess waqt nirrispettaw l-istandards u l-valuri Ewropej. Il-fiduċja reċiproka hija meħtieġa mhux biss għall-effettività tas-sistema iżda anke biex niggarantixxu trattament denju u eku ta' L-applikazzjoni tal-azil fl-Unjoni Ewropea is suċċess ta' din ir-riforma tistrieħ fuq is-solidarjetà. Il-ġeografija ma tistax tkun indikatur ta' responsabilità. Tablen kif nifmuha, kif teżisti bħalissa ma' ix kapaċi tevolvi għal stant għandna bżonn ta' Dublin aġġornata iżet jekwa fejt qassim ta' responsabiltajiet ikun imqassam aħjar u l-ħtieġa għal Dublin aħjar tmur l hinn minn Dublin. Jekk irridu nkomplu nibbenefikaw minn Ewropa mingħajr frontieri esterni għandna bżonn ta' sistema ta' Dublin effiċjenti u prevedibbli. Diskussjonijiet diġà għandejjin fost l-Istati membri. Jiena nistrieħ fuq l-appoġġ tal-Parlament Ewropew illi ifassal mekkaniżmu ta' solidarjetà ġenwin u effettiv. Għandna bżonn l-impenn tal-Istati membri kollha illi jiġi tradott f'regoli legali ċari u vinkolanti. Aħna irridu anki in naqsu iċ-ċaqli irregolari u nipprovdu modijiet siguri u legali lejn l-Unjoni Ewropea. Bekk qegħdin nipproponu wkoll li jkollna għafas ta' Unjoni għal Risistemazzjoni li jistabilixxi approċċ lejn soluzzjonijiet u modijiet legali għal dawk illi jistħoqilhom protezzjoni internazzjonali. Għandna bżonn ukoll frontieri esterni b'saħħithom sabiex inħarsu il-drittijiet ta' ċaqli tal-ċittadini Ewropej fid-dona Schengen. Għadna kif iċċelebrajna f'April 32 sena ta' Schengen. Irridu nagħmlu l-almu kollu tagħna biex inħarsu u wieħed mill-iktar miliet importanti tal-integrazzjoni Ewropea jiena stant kontent u dan anke bis-saħħa tal-appoġġ tal-Parlament Ewropew issa għandna verifiċi sistematiċi ma' databases rilevanti għal dawk kollha li jkunu din jaqsmu l-frontieri esterni tal-Unjoni Ewropea. Flimkien mal-weda anki tal-Gwardja tal-Kosta l-Frontiera Ewropea żdiedet is-sigurtà fl-Ewropa biżjed minn 1600 uffiċjali jappoġġjaw l-forzi fl-istati membri l-frontieri esterni huma iżjed imħarsa minn qas qabel. Id-dimensjoni esterna u interna tal-ġestjoni tal-immigrazzjoni huma marbuta intrinsikament b'hekk aħna żidna l-isforzi tagħna ma' pajjiżi terzi biex nindirizzaw il-kawżi tal-immigrazzjoni biex itejbu situazzjoni fil-pajjiżi ta' oriġini u transitu biex niġġieldu traffikanti biex anke intejbu it-toroq legali. Aħna ma rridux Ewropa fortizza, rridu l-Ewropa li tibqa' miftuħa u tolleranti kif ukoll sigura. Dan ifisser li rridu nirregolamentaw aħjar l-immigrazzjoni regolari u l-mobilità mhux biss għal dawk illi jeħtieġu protezzjoni. Ir-riforma tas sistema tal-Blue Cards hija parti minn dan l-isforz. Irridu nagħmluha iżjed faċli li tiġbed immigranti bħiliet għaliex ħajkonna bżonnhom. Irridu anke nittrattaw l-immigrazzjoni irregolari u intejbu ir-rata ta' ritorn ta' dawk li m'għandhomx dritt jibqgħu il-mandat tal-Gwardja tal-Kosta u Frontiera għandu jiġi applikat tajjeb, iżda regoli attwali għandhom jiġu applikati aħjar ukoll mill-istati membri. Nixtieq nagħlaq mistoqsija dwar l-integrazzjoni li fl-aħħar mill-aħħar. Dak kon il-diskutu hawnhekk huwa dwar il-koeżjoni ta' soċjetajiet tagħna ġejjini Huwa dwar kif ngħixu flimkien il-soċjetajiet Ewropej qegħdin isiru kull hemm iżjed imħalta ma nistawx naħlu ħin mill-lat u l-perspettiva soċjali kif ukoll ekonomika. L-integrazzjoni ta' suċċess tal-immigranti kollha fl-Unjoni Ewropea se tippermetti li l-immigrazzjoni ssir opportunità kemm għalihom kif ukoll għal soċjetà Ewropea u l-ekonomija Ewropea fi spirtu ġenwin ta' solidarjetà. Stalin lkoll illi L-immigrazzjoni sir storja ta' suċċess il għaliex din tistrieħ fuqha il-ġejjini tal-Unjoni Ewropea kollha. Grazzi tal-attenzjoni. <coughs> Thank you very much, Commissioner. Grazzi Kommissarju ftit tal-jem ilu il-Komitat Libe bil-delegazzjoni tagħna konna fil-Greċja. hemm finanzjament disponibbli għal pajjiż iżda l-isfida tal-immigrazzjoni ilha waħda għolja nixtieq nistiednu l ministru għal politika tal-immigrazzjoni tal-Repubblika Ellenika għal ħames jew sitt minuti. Tista' tibda l-intervent tiegħek. Κλοντ, σε Iva, grazie ħafna, Claude. Nishti ringrazzja l-Parlament Ewropew tal-li organizzajtu dan l-avveniment u s-lintuni biex nipparteċipa. Huwa diffiċli dan għattu diġà l-Unjoni Ewropea u l-Greċja nħazdu Il-Greċja kellha struttura amministrattiva dgħajfa u ebda esperjenza fit-trattament tal-immigranti u rifuġjati għana ma konniex preparati, lanqas ma kienet preparata l-Unjoni Ewropea. U l president Juncker tkellem dwar ir-sistemazzjoni u r ritorn mill-aktar fis, iżda l-Unjoni Ewropea ma kienx tista' timplementa il-problemi t tilwim il-għala. Inħsadna kien hemm bosta gwerer mill-Afganistan sal-Libja u anke l-pajjiżi Ewropej kienu involuti f'dawn il-konflitti. Għaldastan tila la najdu b'innoċenza illi nsadna. kif nistgħu niżguraw illi ma nerġgħux ninħasdu għal darboħra nafu illi l-gwerra twassal għal dan it-tip ta' riżultat rridu niżguraw illi nevitaw il-gwerer. Kif nistgħu niżguraw illi ma nerġgħux ninħasdu darboħra. Nafu li hemm il-kambjament klimatiku, li hemm il-faqar. U dawn il-problemi kollha jwasslu għal mijiet ta' eluf ta' rifuġjati. Nagħti ftit figuri fl-2015 sa' miljun rifuġjat u immigrant għaddew mill-Greċja qabel l-istqarrija l-istruzzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u Turkija fil-bidu kien grazzi għas solidarjetà murija mill-Griegi u anki mill-NGOs badanin aħna ridna nkunu ċerti li ma jkunx hemm xenofobija u razziżmu li jerbħu. Issa rridu naraw xi żbalji saru, possibbli li ma tiżbaljax, iżda ma naħsibx li dak huwa l-punt tad-dibattitu tagħna llum. Inqalqet ir-rotta tal-Balkani minkejja deċiżjoni tal-Kunsill u flok 5000 kuljum kena 2500 60,000 weħlu u ferm u ferm iżjed nies eh, mal-Ġermanja kena l-kamp domeni u l-kamp tal-prew xukol 50 jiem kanna 50.000 post meta fil-bidu kanna 1000 biss 50.000 mhux biżżejjed iżda l-inqas stajna nagħlqu l-kamp domenju Pirewx u issa ħanalqu anki l-kamp Leniko għal-istat nistaw ntejbu il-faċilitajiet fil-kampijiet eżistenti qegħdin nitalmu kif nitrattaw dawn il-kwistjonijiet għaliex ma kenniex din esperjenza fil-Greċja. Britejn bejn il-Greċja bejn l-Unjoni Ewropea u Turkija il-fluss sar wieħed iżjed ġestibbli il fluss lejn il-, -floss parti interna tal-pajis sa iżjed baxx bħalma tilkom kellna biss elf post fil-bidu u irnexxinna noħorġu elf post wara li nala id-domeni ftit xhur wara kena 800 persuna fil 2013 li irċevew l-azil, jekk tqabbilha fi Greċja eh, mal sitwazzjoni ta' pajjiżi oħrajn għandha track record tajjeb ħafna u li għasu jedin jistgħu jikkonfermawha. Għana t-tieni pajjiż eh, fil-lista tal- eh, li proċessar tal-applikazzjoni ta' azil aħna tajna vaċċini, posta tfal issa bdew morru l-iskola, il-kampijiet kienu zina, u issa saru tajbin. U issa dawn l-immigranti għadin jitqedu fi flats. Għana bdejna u 280 post issa sanna 1300 l-minorenni mhux akkumpanjati. Kull darba li jkun hemm titjib jaf ikollok mewġa ġdida ta' migrazzjoni illi tħassar ir-riżultati li jkunu nkisbu. Għan nittamaw illi sa' settembru ma jkonniex iżjed minorenni mhux akkumpanjati li mhumiex f'akkomodazzjoni. Iżda jekk ikollok 700 minoren ġdid, it-tama tiegħi tisfa fix-xejn. Hemm bosta fatturi li huma imprevedibbli rridu nkunu nafu l-fost sejrin ikunu L-Unjoni Ewropea nitnaw f'din il kriżi l-Unjoni Ewropea tatna ħafna u ħafna assistenza minkejja d diffikultajiet fil-kooperazzjoni. l-istituzzjonijiet Ewropej għenuna minkejja diffikultajiet fil-kooperazzjoni. Aħna rajna nuqqas taqsim għal zadik li huwa fl-aħħar mill-aħħar il-valur fundamentali tal-Unjoni Ewropea rasu hekk ħadmu tajjeb ħafna. Iżda l-qsim ma kienx wieħed ġust, iżda bis-sanzjonijiet li jiġu imposti eh, jaf ikun hemm sa fl-aħħar tqassim ġust din mhux l-Ewropa li xtaqna ma xtaqniex li jkun hemm is-sanzjonijiet imposti biex taf fl aħħar naraw solidarjetà l-kelliema ta' qabli semmew bir raġuna ir-rotta tal-Libja sal-Italja mbagħad hemm l-Asja, Turkija, l-Afrika. U l-Eġew u dik hija sitwazzjoni oħra u hemm il-ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u t Turkija naf li l-opinjonijiet huma diverġenti mhux se niddeskrivi l-ftehim tajjeb jew ħażin ser ngħid li huwa ftehim utli. Jekk dan il-ftehim ikollu ċertu nuqqasijiet, Ikun hemm loopholes jiena naħseb li għandna nindirizzaw propju dak li qed jikkawża dawn il-problemi. Mill-21 ta' marzu tas sena 2016, iġifiri propju meta kien firmat il-ftejjim, kien hemm 26,900 persuna illi waslu. Mill-20 ta' April ta' sena 2015 sa' Marzu tas sena 2016 kien hemm iktar minn 900,000 persuna li waslu fi xtutna. Jiena naħseb illi drittijiet tal-bniedem huma importanti mela leżdem ċertu ipokrazija li qed tirrenja. Kwistjoni siħa li aħna rridu nqisu drittijiet tal-bniedem minn mindu jaslu il-dawn in-nies fl-Unjoni Ewropea aħna iżda rridu nqisu għam id-drittijiet tal bnidem minn mindu jitilqu minn pajjiżu, minn mindu n-nies qegħdin jinqatlu fil- fis-Sirja jitilqu minn Niġer jkunu persegwitati hemmhekk ikunu jkunu preservati u protetti drittijiet tal-bniedem ukoll jekk aħna mhux ħajrna xxina nipproteġu l-immigranti u r-refuġjati jekk ma nagħtux id-dritt tal-ażil u nieħdu ħsiebhom qabel ma jitilgħu fuq dawn id-dajes qabel ma jaslu fi xtutna, inkella jekk ma nagħmlux hekk maħniex ħajrnexxina jkollna suċċess, ħajkonna bżonn ta' ċentri ta' proċessar skont il-liġi tal-Unjoni Ewropea. U anke fl-Unjoni Ewropea stess, iżda jekk rajnuna ma tingħatax u xħodma ma ssirx qabel ma dawn in-nies jaslu fi xtutna, mbagħad dawn in-nies ħajkunu fidejn it-traffikanti. Aħna servajna ħajja ta' 500,000 persuna. L-Italja għandha ċifri simili għal tagħna, iżda aħna rridu nqisu u kol dak li l dawn in-nies qabel ma n-nies jitilgħu fuq id-dajes, dawn għandhom bżonn li kollhom Eh, mod sigur ta' kif jaqsmu eh, il-bahar. Naħseb li niftejjem ta' bejn it-Turkija u l-Unjoni Ewropea jista' jittejjeb mela le jista' nka jinbidel iżda jista' jkoll kollu rwol importanti f'dan il-kuntest. Sur President nixtieq nikkonkludi billi ngħid li skont il-regolament ta' Dublin, l-Unjoni Ewropea għadha iżda mhux qed taqsem bejnieta il-responsabbilta. Naħseb il-regolament il-ġdid ta' Dublin ħajfalli wkoll. Par regolament ta' qablu jekk aħna ma nix ħanaqsmu responsabilta matul din il-kriżi, jiena naf illi Sinjora Vikstrom ħadmet ħafna, naf li intom fil-Parlament Ewropew ħadimtu ħafna, iżda hemm bżonn illi ngħinu intom għandkom kuntatt ma' ċittadini Ewropej u aħna għandna bżonn lajnuna, aħna għandna bżonn li fl flimkien ħalli nejnu lil dawn in-nies u lajnuna li t-nata l dawn l-pajizi li qegħdin minn ta' qudiem fuq il-frontiera ta' maritma għandha tkun kombinata ma' burden sharing inkella sistema mhijiex se taħdem tajjeb. Il-kooperazzjoni kienet diffiċli qed nirrefer il-kooperazzjoni mal-Kummissjoni mal-istituzzjonijiet kienet diffiċli l-kooperazzjoni minħabba li kellna nitalmu aħna u e, e, qed ngħaddu mill-affarijiet bażikament il-problemi li affaċċajna fil-kooperazzjoni tagħna kienu problemi li setgħu jissolvew. Kienu problemi li aħna tallimna nsolvuhom flimkien. U ningrazzjaw l-Kummissarju Siljanidis, kif ukoll il-Kummissarju Avramopoulos ukoll enuna ħafna. Jiġifieri aħna kuntenti ħafna illi irnexxina nsolvu ċertu problemi kien hemm bżonn ta' kompromess ukoll inċedu fuq ċertu affarijiet, iżda hemm problema waħda ma stajniex insolvu. Ma kienx irnexxina nelbu din il-problema li kieku ma kenniex l-Unjoni Ewropea l-Unjoni Ewropea nimmetajnejna l-unika mod ta' kif aħna nistgħu nelbu problema tal-rifuġjati u l-immigrazzjoni. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Sor Ministru forsi rajt lill ministru il-Kummissarju eh, tkellmu għal iktar ħin milli kien maħsub ma kontx qalbni bizzejed biex nuqqafom. Issa għandna 39 kellijem li jixtieq jitkellem, iżda tinkwetaw din ħa eh, ħajna xina namluwa. Sibt mod ta' kif nistaw eh, naraw illi kulħadd jitkellem kulħadd jista' jitkellem għal erba' minuti iżda jekk tixtiequ nħeġġeġkom biex titkellmu bej żewġ minuti u erba' minuti. Wara erba' minuti jiena ħannaq tal-mikrofonu tal-kellim u mbagħad ngħaddu l-kellim ta' wara fost dawn id-39 persuna għanna membri onorevoli tal-Parlament Ewropew li għedin jaħdmu ħafna fuq eh, il- regolament ta' Dublin u kif ukoll fuq l-immigrazzjoni u resettlement allura aħna nixtiequ nisimgħu min-naħa ta' kulħadd għandna mistednin ukoll min-naħa ta' numru ta' pajjiżi li huma affettwati mill-kriżi u allura jiena wkoll nixtieq niżgura li nisimgħu lil kulħadd. Mela nisimgħu lil kelliema l-ewwel. Ngħidilkom minn ħajmissu. Għandna l-Roberta Mezzola, mbagħad is-Sinjor Schlein, is-Sinjor Wikstrom, mela jan nibdew b'Roberta Mezzola. Għawek edha, Roberta. Jekk joġbok, Roberta. Iva, grazzi. E, Is-sitwazzjoni li aħna qegħdin naffaċċaw hija kważi surreali. Hemm ħafna nies li għadhom jitilfu ħajjithom fil-pratana, hemm ħafna mijiet ta' nies li qegħdin imutu u aħna bħala politiċi jridu nieħdu pożizzjoni ħalli niżguraw li dawn in-nies mhux biss huma numri, statistika biss. Dik il-ħaġa li jiena tal-lim kemm li membru hawnhekk huwa li m'hemmx soluzzjoni faċli l-immigrazzjoni, m'hemmx soluzzjoni maġika. Iżda bżon li niblu l motta kif għedin naħsbu nistgħux biss naħsbu fuq soluzzjoni ta' emerġenza, hemm bżonn illi jkollna viżjoni sostenibbli fuq medda twila ta' żmien u bżonn ta' aġenziji Ewropej bħal eh, l-Aġenzija Ewropea għall-Ażil li għandha ħafna ħaddiema illi qegħdin propju eh, jaħdmu b'mod iddedikat ħafna jiena naħseb li l prinċipju tal-immigrazzjoni huwa ta' solidarità huma importanti l-immigrazzjoni. Naħseb li l-azzjonijiet kollha għandhom ikunu maħsuba sabiex nattakaw il dawn il-networks kriminali. Iżda rridu nagħmlu distinzjoni bejn dawk li għandhom bżonn il-protezzjoni u dawk li ġejjin biex jaħdmu fl-Ewropa. Minħabba li rridu naħdmu illi minkejja li nies qegħdin jaħarbu mill-persekuzzjoni u li għandhom bżonn il-protezzjoni, dan xorta waħda ma jistax ikun eh, daqqa waħda tradod daqs li kieku kulħadd għandu dritt li jiġi hawnhekk u jemigra hawnhekk Jiena naħseb illi l-Unjoni Ewropea flimkien mal assoċjazzjonijiet l-oħrajn irridu naraw eżattament x'inhu huma bżonnijiet tas-suq, irridu wkoll nagħmlu relokazzjoni tal-beneficjari tal-protezzjoni internazzjonali minħabba li jekk aħna unjoni Ewropea ta' valuri komuni, aħna irridu verament insiru unjoni ta' responsabiltajiet komuni. Għanna bżon li nittejbu ir-rotot legali anka approċċ aħjar għal-resettlement minħabba li jekk għajna xinna namlu hekk. Umbagħad ħadd ma jħossu illi m'għandux alternattiv alternativ oħra ħlif li jitlu dan id-dajra se jirriskjaw ħajjithom. Iżda fl-istess ma nistgħux aħna nalqu għajnejna qoddim din il-problema ma narfuwix, aħna nafu illi jekk dawn il-bizzat irridu ma aħna irridu nagħmlu ġestjoni aħjar ma nistgħux njoraw dan id-dibattitu ma nistawx li permettu laqqas li l-estremisti u l-populisti qegħdin japprofittaw irbiħom mis-sitwazzjoni biex javvanzaw l-politika tagħhom għalhekk aħna irridu insaħħu iktar eh, mill-frontieri esterni tal-Ewropa. Nafu li mhux kulħadd li jasal fl-Ewropa għandu u jixraq l protezzjoni tagħna u rridu nagħmlu ritorn tajjeb ta' dawk li ma għandhomx dritt tal-protezzjoni tagħna. Fuq Dublin nikolli ngħid li hemm bżonn li nagħtu biżejjed ħin biex aħna nkun nistgħu niftehmu hawnhekk f'din l-istituzzjoni ħalli naraw kif avvanzaw. Issa fuq it-territorju għandna bżonn ta' proġli tal-integrazzjoni. Naħseb li l motta kif nistgħu navvanzaw huwa li konna proċess fuq żewġ livelli ġifieri nipproteġu drittijiet tal ċittadini Din iżda fl-istess ħin huwa importanti li nistennew li huma n-nies li ġejjin fl-Ewropa jirrispettaw valuri Ewropej. Apparti minn hekk irridu nindirizzaw ukoll kawżi ewlenin u narfu li hemm bżonn ta' iktar impennu ħidma biex ninsolvu l-problemi ġeopolitiċi ta' żminijietna u biex nagħmlu hekk irridu nħarsu lil lin mill-Ewropa. L-Ewropa għandha tgħin biex timbena iktar capacity fil-pajjiżi terzi ħalli ikun hemm ukoll immigrazzjoni lejn pajjiżi li huma iktar viċin tal-pajjiżi fejn hemm il-problemi minħabba illi rridu nkomplu ninvestu fejn hemm il-bżonn. L-Unjoni Ewropea pruvat ħafna taħdem mal-Afrika u issa jmiss li ninvestu iktar fuq l-investiment ħalli jkollna pjan Marshall għall-Afrika. Din forsi hija idea żgħira tal-sitwazzjoni iżda jekk aħna rridu naddu messaġġ wieħed illum aħna ma nistgħux eh, ninsew ma nkunux sensittivi fuq il-fatt li aħna din nitkellmu fuq bnedmin, bnedmin illi dwarhom l-Unjoni Ewropea tittati eżempju l-ibja tad-dinja, grazzi. Grazzi ħafna Roberta u nixtieq ngħid illi Roberta Mezzola hija membru parlamentari Ewropew u kienet rapporter ukoll għal approċċ holistiku għall immigrazzjoni u issa ħajkonna Cecil Klienge li kienet rapporter oħra għall approċċ olistiku tal-immigrazzjoni ma setax tkun hawn allura ħad titkellem minn floka l xlajn illi edha taħdem fuq d dossier tal-regolament ta' Dublin, ġifiri ħad tkellem fissa mis-Sinjura Kienge. Eli xlajn, ikjoġbok. Grazzi ħafna, Sur President, għal snin twa sitt stat membru minn 28 ħadmu weħidhom. U proċessaw dawn l-applikazzjoni kollha tal-eżil li kienet tirċiv l-Unjoni Ewropea. Allura jiena nsaqsi din hija ehm, ir-responsabilità, l-qsim ta' responsabilità li tant ilna nitolbu għalija le, ma jkolli ngħid li le. Is-Settembru li għadda fin New York kien hemm summit tal-immigranti minħabba ehm, li 86% ta' dawn in-nies huma ospitati mill-pajjiżi li qed jiżviluppaw kulħadd qal li ħa impenn biex naqsmu r-responsabilità l-Unjoni Ewropea kif għandha tagħti il kontribuzzjoni tagħha jekk il-politika tal-Kunsill Ewropew dan l-aħħar tal-Kummissjoni Ewropew Ewropea wkoll qegħdin jesportaw responsabiltajiet tagħna anka fuq il-Libja, fuq il-kompakt tal-immigrazzjoni, l-użu sistemiku tal- tal faċilitajiet esterni jiena naħseb li ħasra li u tal-missija l-istituzzjoni ta' Ewropej din jagħmlu hekk l-istati membri qasbiż żammew mal-impenni li ħadu fuq ir-relokazzjoni kien hemm relokazzjoni ta' elf persuna biss u l-Kanada għamlu resettlement ta' 40,000 jiena naf li mhux kollox jorbot fuq iċ-ċifri iżda nafu li hemm nuqqas ta' rieda politika minn bosta stati membri l-ebda stat membru ma jista' jsolvu problema waħdu u naħseb illi jekk kif qed jgħidu ħafna eh, nies mill-Italja u mill-Istejjer kif tallimna naħseb illi ġestjoni tajba din tista' tkun ta' benefiċċju wkoll anke l-komunitajiet lokali dan il-Parlament ivvota ħafna iktar minn darba favur soluzzjoni komuni u approċċ olistiku Jiena nixtieq nappella lill-Kummissjoni sabiex terġa' tħaddan dan l-ispirtu ta' ta' kooperazzjoni u mhux toqgħod lura jiena naħseb illi ċertu nies ma jistgħux eh, jgħodu lura milli ehm, jaqsmu r-responsabilità din hija xi ħaġa infantili jkolli ngħid u naħseb li rridu nseħħu wkoll l-approċċ umanitarju fuq ir-rotot permezz tal-għajnuna umanitarja u ta' emerġenza fl-sessin is-sistema ta' Dublin. E kif qed naħna fl-aħħar ta' fl-April li għadda irridu naħdu iktar fuq fuq il-livell Ewropew għalhekk aħna biss jibna irrid nimplementaw il-kriterju tal-first country of entry l-ewwel pajjiż ta' dħul ħalli kien qisu kemm jista' jkun ir-rabtiet illi għandhom daw li qed ifittxu l-azin ma l-istati membri. Kien hemm 500 persuna li kienu għedin jordu fit-toro f'komo, jafu s-sistema u jafu kemm tista' tfal iżda jippreferu li jorqdu f'barra, fit-triq milli jippruvaw japplikaw biex jerġgħu jingħaqdu mal-familja tagħhom, iżda dan mhux biżżejjed jemżon li jkun hemm aċċess sigur għall-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri u mhux biss għal dawk li qegħdin jaħarbu mill-gwerer, naħseb li dan huwa l-unika mod ta' kif aħna nistgħu Eh, nwaqfu traffikar tal-bnedmin u ridu nindirizzaw dak li jgħat jikkawża il-konflitt u koll il-bidla tal-klima. Iżda naħseb li l-kondizjonali tal-kooperazzjoni Ewropea li tista' twassal għal ġestjoni aħjar tal-frontieri fl-Afrika mhix ħatenna biex aħna noħol iktar opportunitajiet taż-żgħażagħ Afrikani u laqas it-taħriġ tal-Gwardjani tal-Kosta Libjani jekk dawn qegħdin jużaw dan it-taħriġ biex jisparaw fuq ir-refuġjati jisparawlhom ir-refuġġjati, jiena naħseb li għandna bżonn ta' politika fiskali barranija u anka ta' żvilupp fil-qafas tal-Leġenda Ewropea għall-iżvilupp sostenibbli. L-Unjoni Ewropea tista' tagħmel ħafna aħjar milli għamlet issa. Jiena naħseb eżis kollegi li dak li għandna bżonn nagħmlu mhux biss li jkollna sistema tal-ażil effiċenti iżda l-ġejjieni tal-Unjoni Ewropea. Aħna għandna momentum importanti hawnhekk ħalli bekk nuru li ċittadini Ewropej għalfejn għandna bżonn l-Unjoni Ewropea, ħalli bekk insibu soluzzjonijiet komuni għal problemi komuni. Grazzi. Thank you very much, Ellie. Um, the Minister earlier mentioned the work of Cecilia Wickstrom. Il-Ministru semma l-Sinjura Vikstrom li hija rapporter għal regolament ta' rikas ta' Dublin li huwa fajl importanti ħafna illi ħat ispjegana dwaru issa Sicilia. Sicilia Kjoċbok. Grazzi ħafna sur President, aħna ma nistaw u ma nix nkunu eh, naif fuq il-problemi li qed teffaċċa l-Ewropa b'rabta mal-immigrazzjoni, issa fl-istess ma nistawx u m'għandniex nippermettu li l-biża u l-populiżmu jiddetta l-mod ta' kif aħna ħanreaġixxu għal din il-kriżi. Naħseb illi fil-fulkru tal-iskrizi eh, tal-refugġjati kien hemm 1.3 miljun refugġjati li wasal fi xtutna. L-Unjoni Ewropea qatt mesperjenza dawn l-ammont ikbar ta' nies mit-tieni gwerra dinjija. Iżda 1.3 miljun persuna li kienu qed ifittxu l azil f'kontinent ta' 500 miljun ċittadini rappreżenta laqqas biss Wieħed fil-mija fil-fatt jirrappreżenta biss 0.3% tal-popolazzjoni Ewropea li kieku samna responsabiltajiet bejnietna b'mod ġust bejn l-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea, aħna rajna il libert li kellha 10,000 persuna li jiexu fija kienu ħajirċivu biss 30 persuna, ġifiri xiftit familji, din kienet se tkun xaġa daqshekk impossibbli. Aħna marna xinniex namlu hekk fis-sena 2015 minħabba l-politika tal-azil tagħna kienet problematika. Fallejna minħabba li maqsamniex bizzejt tajjeb bejnietna ir-responsabilità minħabba li ma kienet tintwera l-ebda solidarjetà bejn istati membri. il sistema li għandna bħalissa ta' Dublin qiegħda twassal konfużjoni siħa u qiegħda koll tiġbed lil dawk in-nies li jafu li xorta waħda huma ħajr nexxielhom jażlu fejn jixtiequ marru fl-Ewropa minħabba li ħlaqna din is-sitwazzjoni assurda illi kull stat membru għandu l-inċentiv li ma jirreġistra lil ħadd ħalli bekk ma jkunux responsabbli u jfarfru minn fuq iswellihom di l-problema tal-evalwazzjoni tal-applikazzjoni. Naħseb li m'hemmx fejn ngħidilkom illi mhux ħajkun hemm bżonn ta' screenings ta' sigurtà jekk ħadd mu qed ikun irreġistrat. Iżda l-aħbar it-tajba sur President hija li għandna politika oħra li hija possibbli li tkun implementata jekk aħna jkollna sistema tajba ordnata ta' fejn. Kull stat membri assumi r-responsabilità tiegħu b'mod ġust għal ġestjoni u għal il ta' dawn in-nies li tifittxu l-azin ikunu nistgħu bekk aħna nagħmlu evalwazzjoni tajba ta' dawk kollha li qegħdin jaslu fi xtutna ħalli bekk ikollna iktar kontroll fuq is-sitwazzjoni, ikollna garanzija li tista' tingħata lil dawk li tifittxu l-azil li huma jistgħu jkunu parteċipi fil-proċess ġust tal ażil irrispettivament minn min ikun qed jipproċessa l-applikazzjoni tal ażil tiegħu lil dan eh, ir-refuġġat. Jekk ikun sistema ġusta dan ma jfissirx li kulħadd għandu jibqa' fit-territorju tagħna, issa dawk illi għandhom id-dritt tal protezzjoni internazzjonali iva għandhom jibqgħu fit-territorju, dawk illi m'għandhom xi dritt għandhom jinbatu lura b'mod illi huwa eh, dinjitu sista fl-istess ħin malajr kemm jista' jkun. Jiena naħseb il-miżuri kollha ad hoc li kellhom ikunu implementati matul dawn l-aħħar ftit snin u l-fatt li l-istati membri baqgħu sejrin lura anke dak li għandu x'jaqsam il-kondizzjonijiet tal uħdawn u huma kollha riżultati tal-fatt li aħna ma kenniex sistema Ewropea Komuni tal-Ażil. Il-Parlament Ewropew flimkien ma' tim ta' negozjati li jiena timmexxi bħala rapporter dwar il-regolament eh, ta' Dublin kien konstruttiv u ħajbqa' jkun konstruttiv fin-negozjati mal-Istati Membri. Iżda għan fakru l-Istati Membri li solidarjetà fil-qasam tal-eżil hija wieħed mill-iktar valuri importanti li aħna nsibu eh, fit-trattat. allura m'għandix tkun xi ħaġa li wieħed jista' jażel meta jiftillu qatt ma nistgħu naċċettaw li ndajfu il-ftejjin permezz ta' kompromess, sempliċement minħabba li rridu nilqu kompromess minħabba li ġejjini tal-kontinent tagħna jiddependi ħafna fuq ir-responsabilità komuni u anke minħabba li ċ-ċittadini qegħdin jistennew manna illi aħna nirranġaw is-sistema li mhix qiegħda taħdem illum nofsinhar edna illi għadna nkomplu nittamaw naħseb li l-Unjoni Ewropea iva għandha tagħti eżempju. Thank you very much, Cecilia. Grazzi ħafna Cecilia, jiġifieri tliet interventi verament tajbin. Issa għal żewġ minuti kull wieħed Jose Carrera, direttur tal-Uffiċċju Ewropew għall appoġġ għall azil Filip De Brucker li huwa riċerkatur tal-Network Odysseus. Nibdew b'Jose Carrera, żewġ minuti. Grazzi ħafna. Jiena wkoll normalment niprofa eh, nagħmel affarijiet eh, bil-aġla imma llum qed niprofa nitkellem b'mod li jagħmel sens l-ewwel net eh, grazzi tal-istedina lill-Eazo imma nista' nibda dak li qal il-President Juncker u l-President Tajani u anki il-rappresentantu Oli Mogherini, il-Kummissarji, il-Ministru. il kummissarji il ministru l-koll irrikonoxxew ħafna mill-affarijiet li saru u ħafna bħala messaġġ komuni qalu illi għad baqa' ħafna x'isir. Anki it-tlet eh, membri tal-Parlament Ewropew minn perspettivi differenti u koll waslunna dan l-istess messaġġ. Jiena niftakar uh, li f'April tal-2015 kena l-ewwel 10 punti għall-azzjoni minn il-Kunsill mbagħad ftit wara Eh, il-Kummissjoni ħarġet b'aġenda dwar l-immigrazzjoni. Umbat, eh, ftit wara dik l-istess sena ħarġu bil-konċett tal-hotspots. Eh, kenna l-ewel summit fuq il-Balkani tal-Punent, umbat f'Marzu tal-2016 kenna il-ftejim ma' Turkija proposti leġislattivi fis-sajf ta' sena li għaddit. Il-Valletta Summit Eh, u mbagħad kellna t-tieni summit eh, f'Malta fil belt Valletta fil-bidu ta' din is-sena. Jiġifieri rajna ħafna affarijiet kien hemm rispons qawwi min-naħa tal-Unjoni Ewropea u eh, jikkonsisti fi tliet pilastri l-ewwel pilastru jindirizza l-tweġiba għal kriżi u l-fatti jitkellmu waħedhom imma għamilna ħafna progress essenzjalment fuq fl-istati membri li qegħdin fuq il-linja ta' qoddim, un-batem pilastru ċentrali ta' riforma leġislattiva li għada għaddeja, u għanna pilastru ieħor illi jindirizza il-kawzi u eh, dimensjoni esterna kif ukoll il-respons globali għall-immigrazzjoni. Jiena ma tantx baqa li ħin imma fit tlet pilastri Ejazo kien preżenti. Aħna konna e, attur importanti fit tweġibiet fil-ġestjoni tal-kriżi, aħna vera fil-qalba ta' ħafna dokumenti leġislattivi li ġew diskussi u waslu biex ikunu adottati nittama u aħna qegħdin ukoll nindirizzaw il-kawżi ewlenin tal-migrazzjoni. Grazzi ħafna u grazzi tal-istidentuna. Filippe de Brucker. Grazzi ħafna, Sur President Morais. Jina se nitkellem malajr għalix jina avokat minn network li konsisti minn kollegi rappresentanti tal-istati membri kollha Aħna rridu nagħtu l-opinjoni tagħna dwar x'għandna nagħmlu u l-analiżi tagħna hija li l-kriżi illi għaddejjin minna mhijiex kriżi tar-refuġati imma hija kriżi istituzzjonali. Tantu hekk illi issa qegħdin f'mument fejn l-Unjoni Ewropea qiegħda tinbidel u l prinċipji saħansitra qegħdin jinbidlu soltu il-politiki Iva, sabiex il-kamera tkun tista' ssibek biex ikunu jafu li inti tinsab bil-qeda fis-siġġu numru 250. Mela, aħna għaddejjien minn l-implementazzjoni ta' politiki Ewropej minnaħa naħa tal-Istati membri lejn implementazzjoni komuni ta' dawk l-istess politiki mill-Unjoni Ewropea. Bidla kbira, imma dan huwa mument ta' tranzizjoni. u maħniex qegħdin naraw xaqta dawla l-issa li xaddejjin palli kieku minn mina. F'dan il-moment x'għandna bżonn? Għandna bżonn ta' solidarjetà hija kelma li ta' spiss nisimaw minn juża, imma jkolli ngħid illi ma naħsibx illi qegħdin nibdew mill-bażi t-tajba għaliex il-Kunsill Ewropew jitkellem dwar solidarjetà u responsabilità u jipprova jopponi dawn iż-żewġ konċetti jekk għandna nħarsu l-artiklu 80 ta' trattat hemm il-prinċipju ta' solidarjetà u sim ġust ta' responsabilità mhux żewġ prinċipju li jaħdmu wieħed kontra l-ieħor, imma prinċipju wieħed. U eh, niskanta illi sa s-saħħata domanduna li il-Konsill Ewropew fid-Dakirazzjoni ta' Bratislava u konklużjonijiet oħrajn ħalla barra għal kollox il-klim sim ġus. Nitkellmu dwar is-solidarjetà imsaħħa bil għan illi ikunem umbat ġus ta' responsabilta għalek bżon illi morru lura għal test ta' trattat. Grazzi. Okay, now we, our next three speakers will be... Tlet kellim għal Helga Stevens, Martin Klus u Dimitris Dimitriou. Nibdew b'Sinjura Helga Stevens li hija l-koordinatur tal-Libe għall-grupp tal-ICA. Żewġ minuti jekk jogħġbok. Qabel ma tibda, Helga Stevens, Laura Ferrara u mbagħad Martin Klus. Waraj kemm Laura Ferrara. Skużani, Helga Stevens. Grazzi ħafna, President u Signuri, jiena et eh, nieħu gost illi edawnek hawnhekk kom illum inħoss li huwa importanti ħafna li nisma dak illi taħsbu intom dwar proċeduri ta' urġenza u integrazzjoni. Għalluli illi fuq kull livell ta' teħid ta' deċiżjonijiet kollha huma rappreżentati hawnhekk hawn ħafna kellima illi nkitbu biex jitkellmu hawnhekk. Irridu nkomplu inħarsu l-frontieri esterni tagħna, il-kontroll kompli ikompli għandna bżonn ukoll illi l-akkoljenza tar refugġati tkun ġenwina imma raġunijiet ta' sigurta rridu nkunu nafu wkoll min qed jidħol fl-Unjoni Ewropea il-pushbacks fuq il-baħar kien hemm problemi dwarhom u eh, kien hemm deċiżjoni mill-qorti ftit snin ilu ma wieħed jara x'inhu jiġri fil-Greċja fuq il-frontiera tal-Greċja kellna bil-fors eh, namlu ftehim, naslu xi tip ta' ftehim ma' Turkija. Eh, għalhekk huwa importanti li naslu sitwazzjoni fejn aħna kunu nistgħu nħarsu l-frontieri tagħna stess. Il-prinċipju ta' non-refulman jgħid li n-nies jistgħu jintbatu lura biss lejn pajjiżi terzi li huma meqjusa bħala sikuri il-dritt tal-baħar istuża eh, l-kliem port sikur. Allura hemm bżonn li wara li dawn ir-refuġati jinġabru bil-baħar jintbatu l-Italja jew jista' forsi jintbatu sarsus bil-kunsens ta' Tunezija. Bħalissa dawn in-nies qegħdin awtomatikament jinġabu l-Unjoni Ewropea anke l-NGOs hekk qegħdin jagħmlu, jiena naħseb li ħaġa pjuttost stramba illi din fil-fatt qiegħda e, isservi e, bħala ħaġa tajba għal traffikanti u l-kontrabandisti. Aħna però ma nistawx niċħdu lin-nies mid-dritt tal-azil minħabba dawn ir-raġunijiet. Grazzi ħafna Helga u skużani tal-interrompejtek. Issa Lora Ferrara li hija koordinatur u rapporter fuq il-dossier tal-proċeduri għall-azil. Żewġ minuti. Grazzi, President. Mella jina naħseb il llum irridu nitkellmu dwar rida u mhux dwar soluzzjonijiet, għaliex is-soluzzjonijiet illum iserħu eh, isserħu fuq ir-rieda. Rieda illi ma nillimitawx il-diskussjoni fuq għal jekk aħna għandix nirċievu dawn ir refugġati jew le, dak li jitolbu l-azil jew le, imma għandu jkun dibattitu li jmur li lin. E, e, irrid ikun hemm rida biex neddeċidu jekk għandix nifacċaw l-immigrazzjoni f'termini globali jew inkella inkomplu nistrumentalizzaw dan il-fenomenu tal-immigrazzjoni kif sar sissa mill-istati membri kollha ġie strumentalizzat għal raġunijiet politiċi kull darba minħabba l-elezzjonijiet jew inkella biex wieħed iżomm eh, il-konsens tal-elettorat din il-kriżi tal-immigrazzjoni qiegħda tkun użata b'mod ħażin għalhekk illum irridu nitkellmu dwar jekk irridux inkomplu hekk jew inkella irridux nieħdu approċċ globali u jekk irridux illi nuru r rieda illi nfittxu nsibu soluzzjoni u illi nieħdu dan l-approċ Ewropew, komunitarju u globali. Għalek dak li sanajt il-lum huwa messaġġ lill-Istati membri għaliex l-Istati membri huma l-Unjoni Ewropea u għada se jkun hemm laqgħa importanti ħafna tal-Kunsill Ewropew, Kunsill Ewropew li sissa għadu m'għamel xejn li jirrappreżenta l-egoizmu nazzjonali. Qed nitkellem dwar soluzzjonijiet, imma soluzzjonijiet diġà sibnihom Iħa naraw xkienu daw. Tkellimna dwar il-sistema ta' risistemazzjoni ta' 160.000 immigrant. Xqalunna ftit inqas minn 7.000 mill-Italja u ftit iktar minn 16.000 mill-Greċja. Ir-riforma ta' Dublin, il-Parlament Ewropew jgħat jaħdem ħafna biex il riforma regolament li ma jaħdimx li diġà ġie deskritt bħala mejjet imma xorta ikkompli wassal għal eh, konsegwenzi ħżina tiegħu. Umbat, fiħdan il-Konsill Ewropew jider illi hemm eh, rida illi din ir-riforma tieqaf għaliex ma jridux mekkanizmu awtomatiku u obbligatorju ta' assenjazzjoni ta' dawk li jitolbu l-azil li jinqasmu bejn l-istati membri kollha. Tkellimna dwar ir-riforma tal-Frontex illum il-President Juncker kellimna dwar il-, -il Gwardja tal-Kosta tal-Unjoni Ewropea bħala li kieku kienet xi xi ħaġa li jinna nippruvaw nagħmlu għalhekk. fl-Italja għallunna li laqas biss konna kellna l-ħila inħarsu il-frontieri esterni tagħna ħasra li l-Italja hija peniżola illi e, e, e, edha mdawra mill-baħar li għandha l-gżejjer ukoll u għalhekk ovvjament huwa diffiċli għal pajjiż bħall-Italja illi kontrolla 100% fuq il-kosta sħiħa tiegħu. Meta wieħed iqis ukoll il-pożizzjoni ġeografika tiegħu li qegħdin qrib tal-Libja li għaluli erba' minuti kelli. Issa għanna 181 wasla fl-2016, 65.000 mill-bidu tal-2017, għalek Frontex tista' tkun is-soluzzjoni żgur li le, mhux biżejjed il-ftehim mat-Turkija Din hija soluzzjoni imma eh, tista' tkun biss isservi għal medda qasira ta' żmien mhux għal żmien iktar twil, u mbagħad soluzzjoni għal min għar-rotta tal-Balkani le jista' jkun imma għal dik tal-rotta tal-Mediterran ċentrali żgur li le ġew allokati 58 miljun eh, fil-waqt li kienu weda 4 biljuni ġifiri 3 fil-mija illi tieħed biss mill-istati membri. Għalhekk irridu narawx qed iwassal għal dawn il-flussi migratori, jekk irridu nġildu kontra l-xenofobija, r-razziżmu, l-populiżmu, aħna rridu nirraġunaw f'termini ta' kooperazzjoni u nirrispettaw it-trattati. Fakruna fl-artiklu 80 ta' Trattat għal tħaddim tal-Unjoni Ewropea li jisemmi solidarjetà sim ekwu tar responsabilta bejn l-Istati membri kollha tal-Unjoni Ewropea. Irridu dejjem nirrispettaw it-trattati mhux meta jaqblinna, inkella nkunu qegħdin nilleġitimizzaw is-sospett li l-Unjoni Ewropea turi sniena mad-dajfin u e, tħalli kollox għaddej ma' dawk li huma aktar b'saħħithom. Thank you, Laura. It's very possible. Grazzi ħawna, Laura. Jista' jkun li inti iva kellek e, erba' minuti, imma issa Eh, ma jistax ikun li tiħdu erba' minuti, żewġ minuti biss u skużawni jekk qabel kelkom eh, kienu għallulkom li tistaw titkellmu għal erba' minuti. Issa Martin Klus, viċi President tal-Kumitat tal-Affarijiet Ewropej fil-Parlament ta' Slovakkja. Żewġ minuti. Primni dobri ġen prajem, ďakujem veľmi pekne za slovo. Grazzi ħafna għal warnof senarju tajja bil-kulħat. Fi Slovakkja aħna najdu illi fejn tieqa fil-komunikazzjoni tibda il-konfrontazzjoni. Għalhekk jiena verament kuntent illi qed ikonna din il-konferenza il-pajjiż tiegħi ilu kontra il-kwoti vinkolanti u dana għaliex l-esperjenzi illi il-pajjiżi tal-Ewropa ċentrali u l-Ewropa tal-Vant kellhom meta provaw joffru s solidarjetà il-Repubblika ta' Slovakkja aċċettat eh, xiren ta' migranti mill-Iraq li minn dak iż-żmien law jew marru lura l-Iraq jew inkella marru pajjiżi Ewropej oħrajn. L-istess esperjenza eh, esperjenzawa fir-Repubblika Ċeka u fil latvija Ir-refuġati mhumiex eh, xkejjer tal-patata li wieħed jista' e, ikkaxkarhom jew jgħaddihom minn pajjiż għal ieħor waqt il-presidenza slovakka, aħna tkellimna dwar solidarjetà flessibbli, ġifiri li wieħed joffri solidarjetà kemm jiflaħ. Aħna naħsbu li il-riforma tar regolament ta' Dublin, l-ideja ta' din ir-riforma fejn aħna se jkollna bil-fors naċċettaw l-immigranti jew inkella innaqsunna s-sussidji ehm, e, e, edha verament tejn il-kawza ta' ħafna estremisti, populisti u nazisti f'pajjiżi. Aħna nitkellmu dwar l-aspetti pozittivi tal-immigrazzjoni, rridu naraw kif se niffaċċaw il-problemi. Waħda mill-idejat hija immigrazzjoni legali permezz ta' kanali u rotot legali, per eżempju eh, mit-Turkija kena maħna mistieden mill-Libja u għanna u koll l-eżempju ta' l-Australia u ta' pajizi uħrajn li għandhom kampijiet ta' refugġati mux fit-territorju tagħhom. U din ukoll koll għandam nejn tkun possibilità kif in waqfu dawn il-flussi migratorji u dawn in-nies li faċilitaw il-wasla tagħhom fil-pajjiż tagħna minħabba il-qlieħ li jagħmlu. Aħna neħħejna ir-rekwiżit għal viża mill-Ukrajina u l-Ġorġa bħala ġest lil ħbibna f'dawk il-pajjiżi dan ukoll huwa eżempju pożittiv ieħor tal-solidarjetà. Miss il-Demetris Demetriu, Giorgios Camines u Vincenzo Melone. Nibdew Demetris Demetriu mill-Kamra ta' Rappresentanti ta' Ċipru. Grazzi ħafna, President, il-Greċja u l-Italja għallaw daqqa ta' ħarta enormi wara l kriżi migratorja naħseb illi l-kol naqblu illi il qafas attwali jrid ikun rivedut. L-istati membri jridu juru sens ta' responsabilità u dana se jkollu impatt fuq il-futur tal-Unjoni Ewropea. Il-ġeografija hija l-unika fatt l-uniku fattur f'din l-ekwazzjoni li ma jistax jinbidel jekk aħna rridu sistema effettiva tal-azil li taħdem sew, għandna bżonn ta' distribuzzjoni, sistema ta' distribuzzjoni automatika. U naħseb illi se rridu nkomplu nżommu għajnejna fuq is-sitwazzjoni fil-vant tal-Mediterran u eh, natu attenzjoni partikolari l-implementazzjoni tal-ftejjin bejn l-Unjoni Ewropea u t-Turkija rridu nsaħħu il-frontieri esterni u il-Gwardja Ewropea tal-Frontieri u tal-Kosta u koll għanda rwol importanti xtaqdi. ħafna jaslu fuq il-bahar minn fċipru jiġu mit turkija u eh, din hija rotta oħra illegali li qed issir dejjem iktar popolari u din hija xi ħaġa li rridu nindirizzawha. Aħna rridu naħdmu flimkien u rridu nippjanaw għal futur billi nużaw it-teknoloġija u naqsu il-burokrazija. Dawn il-riżultati se jenuna nilħu l-għanijiet tagħna u nirriflettu r-rieda politika tal-Unjoni Ewropea kollha kemmi. Grazzi. Grazzi ħafna Giorgios Kaminis li huwa s-sindku ta' Ateni. Tlet minuti. Grazzi ħafna Ateni palma tafu intlaqtet ħafna mill-flussi migratorji Aħna ma kenniex esperjenza ta' kif nagħmlu ġestjoni ta' dawn il-flussi tant kbar. Imma fil-Greċi konna l-ewwel illi nirreaġixxu wara li faqat il-kriżi eh, fis-sajf tal-2015 kien id-dmir tagħna li kontribwixxu għal soluzzjonijiet imma anki biex nagħtu eżempju ma kenniex riżorsi, ma kenniex Għarfien ma kenniex strateġija nazzjonali laqas fil-bidu imma kienet eh, kwistjoni ta' dinjità, drittijiet tal-bniedem u koezjoni soċjali l-ewwel offrejna spazju municipali għal ħolqien ta' l-ewwel kampijiet. Mbagħad għamilna ħafna bidliet strutturali u dan l-aħħar ħlaqna ċentru ta' koordinazzjoni illi jiġbor flimkien ħafna organizzazzjonijiet tal-belt imma awtoritajiet madwar l-Ewropa kollha kienu wkoll importanti ħafna minħabba l kriżijiet li kellhom ukoll fit-territorju tagħhom il-belt ta' Ateni njediet inizjattiva ta' solidarjetà ma' l-Eurocities Network. Din l-inizjattiva għallet li l-bliet u ma' l-est li jilqaw refugjati u jenuhom bil-proċess eh, ta' rilokazzjoni. l isfidi huma kbar u dan ġi rikonoxxut fuq livell tal-Unjoni Ewropea bl-adozzjoni tal-Aġenda Urbana is sena li għaddiet għalhekk aħna sħaqna fuq il-bżonn li konna aċċess dirett għal finanzjament Ewropew sabiex ikun hemm koordinazzjoni aħjar ma' livelli differenti ta' gvern fateni ħafna nies qegħdin waħlin hemmhekk u minħabba li proċeduri jieħdu ħafna żmien ħafna nies huma id-disprati ma jafux se jsir minnhom. Minkejja id-differenzi fejn li bliet u l-pajjiżi tagħna hemm ukoll il-konsegwenzi ta' modelli ta' integrazzjoni li fallew u għal daqstant hemm ħafna xettiċiżmu l-immigrazzjoni hija waħda mill-ikbar sfidi li rridu niffaċċaw fis-seklu 21. Grazzi. Thank you, uh, Mayor. Um, And now uh, Michelle Lavoy from the respected PICUM NGO. Issa Michelle Lavoy. Grazzi ħafna. Mela jiena nixtieq illi nitkellem, uh, jiena ninsab hawnhekk f'496. Naħseb illi fokajna ħafna fuq is-sistema tal-azil u uh, rikors għal ħafna dossiers li l-Parlament qed jaħdem fuqhom dwar l-azil, imma rridu nżommu f'moħħna illi m'hemmx 100% rikonoxximent tar-rata tal-azil u laqqas hemm 100% ta' ritorn. Għalhekk fuq dokumenti fuq l-immigranti se nibdaw naraw, naraw iktar dokumenti dwar din il-problema u rridu nifokaw fuqhom bħala grupp fil-mira u drittijiet tal-bniedem tagħhom L-ewwel net id-drittijiet tal-bniedem japplikaw anki għall-immigranti li mhumiex iddokumentati din mhix xi ħaġa negozjabbli imma toħroġ mill-standards tan-Nazzjonijiet Uniti ma biex dan isir realtà għandna bżonn ta' firewalls irridu niżguraw illi memx dmir fuq dak li joffru s servizzi biex jirrapportaw lill awtoritajiet tal-immigrazzjoni u mezz kif dan jista' jsir huwa permezz ta' direttiva tal-vittmi tal-kriminalità l-artiklu wieħed kif jista' jsir realtà l-artiklu wieħed nistgħu niżguraw li l-pulizija u dak li joffru s servizzi ma jkollhomx għalfejn eh, jirrapportaw Umbat, oqs moħra li tkellimna ħafna dwar u kif nistgħu noħolqu eh, kanali iktar regolari u dan għandu jestendi għal riunifikazzjoni tal-familji u l-xogħol għandna direttivi, però rridu nħarsu lejn setturi oħrajn tal-ekonomija fosthom ix-xogħol eh, domestiku. Mbagħad qasam miħor, it-tfal, it-tfal bħalissa xorta waħda jistgħu jinżammu f'detenzjoni fl-Unjoni Ewropea. Alla volja il- hemm konsensus illi dan imur kontra drittijiet tagħhom, kif nistgħu nsibu alternattivi għad detenzjoni f'każijiet eh, ta' ġestjoni tal-proċeduri ta' dawn it-tfal irridu niżguraw li dawn it-tfal joħorġu mid-detenzjoni fis-snin li ġejjin u jkollhom status eh, ta' residenti indipendenti. Bżonn illi nżommu ċerti standards għal ħaddiema kollha il-liġi Ewropea għandha eh, mekkaniżmi għall-ilmenti bħala waħda mill-possibilitajiet offruta lil ħaddiema mhux dokumentati. Imma anzi dawn it-tip ta' ħaddiema ma jistawx fil-fatt jagħmlu l-ilmenti tagħhom. Jiena rrid nagħmel rabtiet speċifiċi leżislattivi sabiex il-Parlament u l-Istati membri jkun jistgħu jsegwu. Thank you very much, Michelle. And, uh... Grazie, Michelle. Tlet that għal imess, Signor Bjork, Signor Gidi, Ussur Meloni. Mela. Malen Bjork, rapporter għal afas tal-sistemazzjoni tal-Unjoni Ewropea mill-grupp GUE. Il-ħinijiet mux jien għet naddijom, għet nipponjhom għet jiġu posti fuqi. Grazzi xtaqt nara titlu ta' dan il-panel jiffoka fuq il-protezzjoni tal-refuġjati u sistema ta' l uħi li hija bbażata fuq id-dinjità tal-bniedem għaliex dak li iħollu jorbot u dak li mhux qegħdin nilħu. Il-Direzzjoni Ġenerali li qed iħollu l-Unjoni Ewropea fil-qasam tal-immigrazzjoni u l-ażil mhix tajba għaliex fuq iż-żamma tan-nies il-barra. il barra Għawn bosta unek li għedin ibatu unek fuq livell Ewropew kontra il-forzi estremisti illi iridu jagħmlu l pajjiżi u l-kontinent tagħna żona magħluqa li tħares il-ġewwa mhux badattament għal politika illi sejjer nibatuhom lura naħseb il-kontra irridu għaxan responsabilta nagħmlu dan nipprovdu alternattivi. Irridu nbidlu l-mod ta' kif ngħixu fis soċjetajiet tagħna hija responsabilità tagħna lkoll. koll nitkellem mal-rappreżentanti tal-Kummissjoni, l kollegi tiegħi għaliex irridu nqiegħdu s-solidarjetà lura fuq l-aġenda tagħna. Irridu nieqfu nitkellmu dwar ir-refuġjati bħala asylum shoppers, tedida tas-sigurtà u illegali. il kliem jagħmlu differenza n-nies jaħarbu li x'mundhomx alternattiva. Kollegi għandna bżonn ta' modijiet siguri lejn l-Ewropa l ta' kif tuqaf traffikar u għalli kollok dawn il-modijiet legali bosta ilhom jitolbolhom iżda l-inizjattivi huma ftit il-proposta tal-qafas ta' sistemazzjoni hija din l-unika alter proposta li għandna minn dan il-lat hija possibilità konkreta n-numru ta' persuni differenti għandna bżonn ta' modijiet siguri apparti ta' sistemazzjoni għandna bżonn ta' l-viżi irridu naraw programmi ta' riammissjoni u l-unifikazzjoni familjari iżjed maġla. Mela dwar il sistemazzjoni x'nisħaq li taħt l-għandu ċirkustanza għandu jkun hemm kondizzjonalità il-fiftejmet ta' nfurzar ta' risistemazzjoni u t tkeċċija lura. xi pajjiżi l jaħdmu fuq eh, dawn l-istrumenti ta' solidarjetà li jweġbu għal tiġijiet ta' protezzjoni individwali fl ta' soluzzjoni dejjema u hekk għandhom jibqgħu l-istati membri tal-Unjoni Ewropea għandhom jorbtu ma' dan u jżidu l-isforzi tagħhom l-Unjoni Ewropea se jkollha rwol importanti fi żied anke tan-numri. Kollegi rridu ngħidu anke li l-esternalizzazzjoni tal-frontiera l-ebda pajjiż terz m'għandu jiġi użat bħala qas tal-frontiera l-istituzzjonijiet jgħidu illi qegħdin insalvaw il-ħajjiet mhux vera qegħdin imutu iżjed minn meta kellna dawn il-ftehimiet qed jaħlu b'nadi oħra imbilli ma nistgħux naraw ma jfissirx li n-nies huma siguri. Il-finanzjament tal-Milizja Libjana biex jaħdmu bħala għassa fuq il-kosta mhux qegħdin insalvaw qegħdin nirriskjaw il-ħajjet tan-nies. Naħseb irridu naħdmu aħjar irridu noħolqu koalizzjoni ma nistgħux nadattaw għal dawk li ma jridux jikkontribwixxu jew jiridu jgħalqu il frontieri għandkom ir-responsabilità li tispettaw il-Konvenzjoni ta' Ġenevra u tiddu eh, pożizzjoni fejn tagħtu tweġiba biex inħarsu l-immigranti. Thank you, Malin. And now... Grazie, Malin. Issa. Vincenzo Melloni wieħed mill-mistidna tagħna il kmeda Ġenerali tal-Gwardja tal-Kosta Taljana. Tet minut. Presidente, grazie, buonasera. Presidente, grazie, nudu tajba li kulħadd. Niprofa nagħti tweġibiet għaliex smajt numru ta' mistoqsijiet li saru fil-interventi ta' qabli Apparti l-konvenzjoni id tiddixxiplina s-search and rescue, hemm ukoll l-inklużjoni ta' żona ta' responsabilità l-SCR għal kull stat xi jrid jiġri fil-Mediterran li qed jiġri hu libja u t-Tunezija laqgħu l-Konvenzjoni ta' Hamburg u stat ma ddikjaraw iż-żona tal-SCR, żona ta' responsabilità għal stant dawk l-eluf ta' kilometri ta' baħar li jinsabu bejn in-nofsinhar tal-SR ta' Malta u l-Libja u l-kosta Libjana u l-kosta Tunezina m'hemm l-ebda organizzazzjoni li għandhom responsabilità jwettqu il sokkors Dan huwa vakum kbir xajdu l-konvenzjoniet, il-konvenzjoniet li l-ewel jirċivu seħallajnuna għandu intervjeni, anke jekk seħallajnuna issir barra il-zona ta' responsabilità tal-pajis in kwistjoni għal dastant dan kollu jaffu l-organizzazzjoniet kriminali u aħroċ il-ħagġa organizzazzjoniet kriminali f'dawn il-bastimenti mobbija zejjet b'nisa tfal ħajaqgħu ma jaqgħux daw id-dajes mill-2017 sa issa kien hemm 70,000 persuna li ġew salvati 10,000 minnhom tfal mhux akkumpanjati. Jiġri illi sejħa għajnuna hekk kif indikat minn organizzazzjonijiet kriminali tasal il-Gwardja Kostira tal-Kosta Taljana fis-sede ċentrali tagħha li billi ġiet tintervjeni jekk dan ma jsirx u jkun hemm diżastru xi tip ta' naufraġġu ġifieri tbagħti anki mill-lat legali. Aħna narawha li huwa każ ta' obbligu morali li tintervjeni ira li jekk ma tintervjenix ħajmutu n-nies żgur mhux forsi. Bekk il-Gwardja tal-Kosta Taljana ssib ruħa fejn ikolla tikkoordina koordina operazzjonijiet ta' tfittxija f'nofs il-Mediterran. Il-Mediterran hemm 23 pajjiż fuqu il-Gwardja tal-Kosta Taljana tikkoordina f'nofs il-Mediterran. Il-għaliex tirċivi s-sejħa jkollha tintervjeni u ġala darba m'hemm l-ebda pajjiż li tintervjeni minn flokom għaliex is-sejħa ssir f'dak il-vakum li semmejt għadastant eh, u iċ-ċirku. ġela darba l-attivitajiet ta' sokkorsi isiru mill-Italja, il-persuni jittieħdu l-Italja. Bekk istanna li għaddiet kanna 180.000 persuna u komplessivament ġela darba nieħdu ħsieb uh, mill-91 fl-Albanija, il-Gwardja tal-Kosta Taljana koordinat operazzjonijiet li waslu għal salvar ta' 900.000 persuna f'26 sena minn dawn id-900,000 fa' 500,000 fl-aħħar tliet snin. Kellna sitwazzjonijiet kritiċi f'Awwissu tal-2016 kun qegħdin nagħmlu koordinament 53 operazzjoni differenti. Din il-Gwardja tal-Kosta ma tistax tagħmilha bil-mezzi tagħha biss, b'hekk qed nużaw anki il-bosta assi preżenti fiż-żona Frontex, U l-organizzazzjoniet mhux governattivi u ngħid grazzi għal dawn l-organizzazzjonijiet għax bis-saħħa tagħhom, bis-saħħa unitajiet li huma unitajiet eh, merkanzili fil-fatt jiena xinna inwaslu lajnuna tafu li dawn l-organizzazzjonijiet mhux governattivi ħadu post tal-dajes merkantili li xaħna sibna ruħna inbidlu direzzjoni ta' elf il-dajs bastiment tal-merkanzija bil-preżenza tal-organizzazzjonijiet mhux governattivi dan madux jiġri. Sfortunatament il-ħin mhux twil biżejjed nirgasakom tal-attenzjoni. And you um, don't need to <coughs> apologize. Memx għalfejn tiskuża ruħek, nix nirringrazzja l daw kollha voluti, f'din il-kriżi li tefetwa l-Unjoni Ewropea, li tefetwa l-refuġjati fil-bost aspetti tal-kriżi, grazzi ħafna tal-kontribut tagħkom. Joanna Godi mill-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea Drittijiet Fundamentali, 3 minuti. Grazie President tal-opportunità li tajtni biex nitkellem fissem l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għal Drittijiet Fundamentali Ħana għamil erba punti. Il-xogħol tal-Unjoni Ewropea fil-qasam tal-immigrazzjoni qed jittama li żgura li jkun hemm konformità sħiħa tal-azzjonijiet tal-istituzzjonijiet mal-Karta ta' Drittijiet Fundamentali qegħdin nippruvaw naħdmu mal-leġislaturi u kol-leġislaturi anke bl-esperjenza tagħna u dan minni permessa numru ta' opinjonijiet legali fil rikas tal-Dublin, il-proposta Eurodac kif ukoll fuq il ħospost tal-immigrazzjoni u fil-ġejni qasir għalib ħan noħorġu kif proposta l-ETS. L-immigrazzjoni u l-azil huma qasam sensittiv ħafna u dam jistan qedu bl-ebda mod ieħor fejn l-akki kien eh, qed ikompli evolvi b'mod kostanti huwa ta' importanza għolja mhux biss li nitkellmu dwar id-drittijiet fundamentali fil-proposta iżda illi nwettqu l evoluzzjoni ta' impatt ta' drittijiet fundamentali b'salvagwardji b'saħħithom għal dawn id-drittijiet fl-abbozzi tal-leġislazzjoni biex inħarsu li tfal mill-vjolenza l-abbuż u l-sfruttament il-prinċipji fundamentali għandhom juru illi tifel huwa tifel. It-tfal għandhom jiġu trattati bħala tfal mhux bħala migranti drittijiet li joħorġu mill-konvenzjoni tal- nazzjonijiet maquda fuq id-drittijiet ta' tfal għandhom jiġu mħarsa irrispettivament mill-immigrazzjoni mingħajr diskriminazzjoni issa l-attivitajiet ta' assistenza tal hotspots aħna rajna personali żur il hotspots fil-Greċja u anke l-Italja. Palissa għandna personal fl-Aros Aħna naħdmu aġenziji oħrajn sabiex nindirizzaw l-isfidi attwali provaw ntejbu situazzjoni fuq il-post ma dana kollu il-qasam ta' tħassib jibqaw dawk ta' tal-detenzjoni sistematika, aċċess inadegwat ta' protezzjoni għat-tfal u edukazzjoni wkoll u niqafawnek grazzi tal-attenzjoni. Thank you very much and like Grazzi ħafna Naf li tista' tgħid ferm iżjed bħal bosta kelliem oħrajn ringrazzjak ta' disċiplina illi żammejt għal dan il-workshop. Kollegi forsi taraw illi u nofs ħajdoqqu li kien il-ħin li suppost kellha tiqaf din is-sessjoni. Sfortunatament issa il-Kummissjoni għandha impenn ieħor u għal dastant biex nirringrazzjah tal-li kien prezenti. Grazzi lill-Kummissjoni. Move on with the program and I, I do believe Nistaw nkomplu bil-program. Nasib nixxinna ndaħlu l-kulħadd. Mela. Vaclav Hampel, Gerald Crowell u Peter Bosman. Is-Sur Vaclav Hampel, eh, President tal-Kumitat tal-Affarijiet Soċjali fis-Senat tal repubblika Ċeka. Um,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 Hemm grupp li għandu opportunità jikseb il-status ta' asil, iżda l-oħrajn li mhumiex refuġjati u l-istat patan għandhom opportunità ta' protezzjoni iżda huma wkoll jibqgħu fuq il-territorju tal-Unjoni Ewropea da standak li rridu nagħmlu u l-infukaw fuq żewġ prijoritajiet irridu nafsu fuq dawk li qegħdin jaħdmu biex iġibu l-immigranti dawn it-traffikanti. Aħna ħriġna b'rapport konġunt ma' servizzi segreti illi biċċar u b'mod ikra ħafna juru in-networks ta' dawk illi qegħdin jaħtfu n-nies mill-Afrika. Inqas biss xtaqu jsiru immigranti iżda jikkonvinċuhom jimigraw u jidderġaw fil-Mediterran. Meta tintervjeni fil-Mediterran ikun tar twist. Għanna bżonn ta' infurzar ta' leġiżlazzjoni tagħna. kull min ma jiksibx l-azil għandu jiġi imneħħi mill-territorju tal-Unjoni Ewropea. Is-sistema mhix taħdem. Mhix ta' sorpriża għal ħadd il-gvernijiet ehm, qegħdin jaġixxu b'dan il-mod fuq l-azil. Nitlobkom iżommu mal-limitu ta' 3 minuti sabiex kulħadd ikun jista' jintervjeni Mela bdejna tard ħafna. Issa huwa fil-fatt il-ħin tas tieni sezzjoni issa jgħidu li eżattament se jiġri issa dan it tat nibqgħu għaddejjin żewġ minuti. Membru indipendenti tal-Parlament Irlandiż is-Sur George Crowell. Uh, Chairman, I'm pleased to be here. Sur President, u ta' peġira li jankun hawnhekk. Reċentement zort l-Italja bil-grupp Kozak u kont impressionat dak li rajt bit-trattat tal-kriżi migratorja iżda bħalma semmew il-kalima ta' qabel l-immigranti kollha mhumiex neċessarjament rifuġġjati u din ta' problema l-Unjoni Ewropea e, meta tkun fid-daċa solidarjetà madwar l-Unjoni Ewropea tqejt tal-immigranti u hemm problema bit-tqej tal-immigranti illi mhumiex immigranti ekonomiċi. Hemm pajjiżi li għandhom bżonn ta' dawn il-ħaddiema u għal istat għandhom jagħtu viżi iżda ma jistgħux nagħmlu wesaq f'jumej f'ġiex minuti. Ehm, paroli l-ebda rifuġjat mandu jitħalla mingħajr posta sigur iżda dawn mhumiex xker tal-patata nabdu u nwatbuhom min-naħa l-oħra. Hemm bosta li huma diżappuntati li jaslu f'pajjiż ikunu jridu jmorru f'pajjiż ieħor u ma li jkunu jistgħu jitilqu minn hemm. Is-sistema ta' vetting li n insemmu mi sodisfaċenti x'inniġu għas-sigurtà tal-pajjiż tal-pajjiżi tagħna m'għandniex nix ħin għal dan irridu nittrattaw kriminalità fil-kwistjoni tal kriminalità iva u l-aħħar il illi nagħmel biex naraw fil-ħin irridu nittrattaw il-ċittadini illi ħatfu l-materja prima mill-kontinent Afrikan u issa qegħdin jaħtfu il-ħaddiema mill-Afrika biex jipproduċu biex xejn għom kważi xejn dawn ma nix għom jiġu fl-Ewropa biex isibu ħajja ħjar. Hemm miljuni kbar li għajdu li għandhom discendenza l-indiza madwar id din ħna konna esperti fl-immigrazzjoni. Um, Peter Grazzi ħafna Peter Bosman, essentku ta' Piran fi Slovenja, sem soċalisti soċjalisti Demokratiċi. minħabba ma tantx għandi ħin nixtieq nitkellem fuq il-ftehim ta' sħubija. Il-Kunsill Ewropew għamel pjan illi kien ħajprova jenna nsolvu xi ftit mill-problemi tal-immigrazzjoni. E kif qed narawhom li qed jiżvilġu l-problemi fl-Ewropa. qafas ta' sħubija ħadem tajjeb fis-sens li periodu qasir ta' żmien naqqasna n-numru ta' nies li tilfu ħajjithom mhux kompletament, sfortunatament. U relevanti minn se jiġi fit-Turkija. Sfortunatament ir-rotta tal-Mediterran ilhom jgħidu Taljani, pereżempju li hemm rotta għaddejja mill-Italja u ħadd ma għenhom. Din ir-rotta sa tkun problematika ħafna. Ġir l-ewwel parti tal-ftehim tas-subija qiegħed jaħdem tajjeb, it-tieni parti hija parti importanti ħafna. Jiġifieri li aħna ikonna subija mal-pajjiżi Afrikani ħalli huma jkunu jistgħu jibdaw jizviluppaw. U mhux soluzzjonijiet Ewropej għall-Afrika iżda sħobija magħhom. Kien hemm min kol kem kemm kif il-ħaddiema irħas jistgħu jinstabu fl-Afrika veru. Jiena tkellem tal-4 minuti le ma naħsibx. Jekk jogħġbok tista' tikkonkludi mela le, iva ħan ikkonkludi tu sib. Mela, tbix dan is-subija ta' dan il-ftim ta' subija jaħdem tajjeb, bżonn ta' investimenti kbar. L-aħħar punt minn ħatijaj li rrid insemmi miżgur. u li ħafna nies qed jitkellmu fuq l-integrazzjoni, iżda l-integrazzjoni ma jfissirx l-istess li kulħadd ikun bl-istess, integrazzjoni tfisser li kulħadd ikun jista' jgħix b'rispett lejn xulxin. F'soċjetà multikulturali naħseb illi aħna nagħmlu żball nistennew illi dawk li ġejjin pajjiżi oħra jkunu eżattament bħalna. Din mhix xi ħaġa li ħadd iġri u l-ħabib li kienet jitkellem fuq l-immigranti Irlandiża marru l-Amerika, ħafna minnhom għadhom isejħu lilhom infushom Irlandiżi minkejja li huma Amerikan, jien Afrikan, jien għażilt li nkun Sloven u nemmen ħafna fil-valuri Ewropej. Grazzi. Thank you very much indeed. And um, next. Grazzi ħafna. Assan l-Ska Keller, illi forsi tafu li din minn parlamentari Ewropew, għal partit tal-ħodor u hija rapporter għad deċizjoni tal-relokazzjoni tal-Konsil. tal-relokazzjoni tal-Konsill nixtieq li kieku titkellem il-qas mill-erba' minuti ħalli fidejk. Grazzi ħafna Klodi, iva naħseb li ħafna mill-kollegi diġà qalu ħafna mill-affarijiet li jiena xtaqt ngħid. Qalu li s-solidarjetà hija verament waħda mill-kwistjonijiet li bħalissa hija nieqsa mill-politika tal-ażil tagħna u d-deċiżjoni tal-relokazzjoni kienet Waħda mill-ewwel passi li aħna kellna nieħdu biex ikun iktar solidarjetà fil-qasam tal-ażil, ġifieri pass li ma kenniex bħalu qabel fejn aħna rajna li kien hemm relokazzjoni ta' mijiet ta' xistin l um, rifuġjati, aħna rajna li solidarita bejn stati membri hija possibbli iżda li solidarita bejn il-refuġjati stess hija bżonn juża li kanu fuq nis li din jħarbu mill-gwerer, mil persekuzzjoni ġifieri din xi ħaġa importanti. Iżda aħna qegħdin naraw li din xi ħaġa l-Unjoni Ewropea qiegħda tagħmel. Il-problema mhijiex fi Brussel, kif nistgħu naraw bir-relokazzjoni, il-problema hija tal-istati membri li mhumiex qegħdin jieħdu azzjoni li qegħdin ixekklu rieda politika biex juru solidarjetà ma' stati membri oħrajn. Iżda anke ma' l-istati ma' dawk li verament għandhom bżonn. Ġifiri għal dan, għal din ir-relokazzjoni aħna nafu li kien importanti ħafna li nżommu ma' dawn il-numri ehm, li kienu mweda li kunem hemm relokazzjoni kif kienet imweda. Aħna nafu illi soluzzjoni fuq medda twila ta' żmien hemm bżonn li jkollna mekkaniżmu ta' du ta' solidarjetà f'Dublin hekk kif eh, aħna rajna li ntqal mingħajr ma naqsu drittijiet ta' rifuġġjati mingħajr ma poġġu iktar pis fuq eh, l-Istati membri anke permezz ta' din proċedura ta' fiżibilità ma nistgħux ninsew ukoll li qegħdin nitkellmu fuq il-bnedmin. Ir-rifuġġjati huma bnedmin, għandhom familji, għandhom raba, jixtiequ illi kollhom preferenza Eh, fejn fejn ħajmurru jiexu għalhekk aħna ma nistgħux naqbdu u l lawillin kif jidrilna. Daqs li kieku kienu numru biss, aħna rridu naraw l-integrazzjoni vera tista' ssir, ħalli bekk nistgħu nagħtu perspettiva ġdida lil dawk li kellu jaħarbu minn djaru u ħadd ma jitlaq minn daru ehm, għax jixtieq. Grazzi ħafna ska. Issa jmiss lill ġenerali Andrea De Gennaro mill-Gwardja ta' Finanza mill-Italja għal żewġ minuti jogħġbok. Grazzi ħafna, President, il-kollega il-ħabib tiegħi Melone kell spiegalkom x'kienet l-attività ta' eh, salvataġġ li qed issir fil-Mediterran ċentrali u allura minħabba li ma tantx għandi ħin għad dispożizzjoni tiegħi nipprova ngħidilkom x'inhi l-attività tal-Pulizija li għad issir fl-istess żona eh, tal-Mediterran ċentrali, aħna minħabba tal-forzi tal-Polizija li topera fil-bahar, aħna għandna attività tal-Polizija mhux militari, edha ssir teknoloġija differenti minn dik tal-servizz maritmu u għandha lan ukoll din l-attività li tiġilet kontra l-immigrazzjoni illegali. Ġifieri aħna nixtiequ illi naffaċċjaw din it-teddida, speċjalment meta din vera tkun teddida u mhux meta ma nkunux nistgħu nikklassifikaw bħala teddida, ġifieri aħna naħdmu għabbażi tal-attivitajiet tagħna iżda fl-istess ħin qegħdin naħdmu anke mal-Frontex qed nappoġġaw l-operazzjoni tal-Frontex u fil-Mediterran ċentrali għandna b'mod partikolari l-operazzjoni Triton. Il-koordinazzjoni tal-kooperazzjoni konġunti tal-Frontex li kienu eh, qed joperaw fl-Italja għandna qegħdin nipparteċipaw anke permezz tal-Gwardjani tal-Kosta fl-ajru wkoll u din nużaw mezzi navali u tal-ajru Flimkien mal-ħidma mal-Asian Officers dan l-aħħar sentejn mis-sena 2015 sa nofs is-sena 2017 aħna rajna li parteċipajna fiktar minn 3000 avveniment fi ġida kontra l-immigrazzjoni legali u aħna identifikajna kważi 400.000 immigrant biex inkun preċis 393.000 iżda rrestajna kważi 1500 traffikant biex nkun preċiż għal darbohra 1473. Kif tilkom maħna pulizija ġifir l-attività tagħna fil-baħar fuq il-baħar ippermettitilna illi aħna nikkonfiskaw iktar minn disa tinnullata ta' marijuana u ħaxixa. L-aħħar ħaġa nixtieq eh, ngħid u b'dan nixtieq ukoll norbod ma' dak li ntqal dal-għodu Eh, mill-President Tajani illi hemm bżonn li jkun hemm iktar riżorsi li jingħataw lil Frontex kemm fuq il-livell intern kif ukoll fuq il-livell ġifieri tal-imħalfin u fl-Italja u ġestjoni Italjana aħna ħassejna l-bżonn li nitolbu l-Aġenzija biex tuża l-mezzi b'mod iktar avvanzat u b'mod iktar tajjeb fil-Mediterran. Thank you. Next is Constantine. Grazzi ħafna, issa Konstantinos Morfidis, membru tal-Parlament Grik mill-Partit Siriza. Grazzi ħafna. L-ewwel qabel kollox ngħid proset lilkom għal dan l-avveniment li organizzajtu llum għalina li nerbu din il-problema hija xi ħaġa verament importanti. Sinjuri, għal seba' snin sħaħ il-poplu Grek kien jgħat għaddej minn kriżi ekonomika illi waslet għal ħafna faqar. Din hija kriżi umanitarja u soċjali iżda minkejja l-problemi tal-pajjiż minn bidu il-poplu Grek u l-istat Grek vera solidarjetà illi ma kienx intwerit qabel fuq ir-rifuġjati u naħseb illi wkoll ħassejna illi kellna nipproteġu l-valuri Ewropej. 96% ta' dawk li għadin fil-Greċja resqu applikazzjoni għall-azil u l-level tal-applikazzjonijiet li qed ikun aċċettati huwa tajjeb ħafna l-Istat Grik offra kura tas-saħħa lir refuġjati kollha u l-immigranti kollha iżda fl-istess ħin inkluda wkoll Mista xansibat eh, l-rifugġati kollha tfal fl-iskola. Aħna stajna n-naħorġu bċertu konklużjonijiet nasib l kollox rridu niskuraw li Greċja u l-Italja u kull pajis li qiegħed fil-frontieri esterni maretmi ma, jistax isir jisu maħzen fejn qegħdin eh, Eh, naraw li dawn in-nies qegħdin jeħlu hemmhekk. Irridu naqsmu responsabilità bejn lietna jkollna kooperazzjoni azzjoni koordinata fil-proċess kollu kemm hu. Hemm bżonn li nerbu l-kawżi ewlenin, għandna bżonn ta' riċerka tajba u adattata importanti ħafna wkoll li jkollna mekkaniżmu sostenibbli u ġust li jista' jiżgura illi jkun hemm sim ta' responsabilità tajba bejn l-Istati Membri Ewropej u nridu nqisu wkoll il-preferenzi tal-immigranti u tal-refuġjati. B'dan il-mod aħna naħsbu li jista' jkollna sim tajjeb tal-responsabilità ħalli bekk ir-refuġjati ċittadini Ewropej nkunu nistgħu ngħinuhom ħalli bekk il-viżjoni tagħna għall ewropa ssir realtà. Trattat ta' Dublin ma kienx implementat dan wassalna fil-direzzjoni. Ħażina naħseb li verament ikun diżastru jekk nibqgħu sejrin f'din id-direzzjoni nkomplu nibnu fuq din il-bażi li mhijiex soda. Naħseb sinjuri li wasal iż-żmien li l-Ewropa turi li tieħu l-affarijiet bis-serjetà u tassumi r-responsabbiltà tal-programma tar-refuġjati. Aħna rridu nwaqfu l-darba l dejjem mal-gwerer, naraw li jkun hemm il-paċi prosperità f'dawn il-pajjiżi fejn hemm il-gwerra. il paċi il paċi prosperità fdawn il pajjiżi fejn hemm il gwerra ħagġoħra sur President, jiena naħseb li dak li verament għandna bżonn huwa li niskuraw li l-Unjoni Ewropea mhix ħassir NGO waħda kbira minn ma jkun hemm politika li tista' tippermettilna li aħna ndritzaw dak li qed jikkawża l-kwistjoni l problemi ta' refuġjati. Onorevoli Sommers. Grazzi ħafna jiena ħanitkellem bħala sindku ta' meħelem fil-Belġju minħabba li r refuġjati mhumiex statistika u numri biss, iżda huma nies li jixtiequ jsiru ċittadini. Allura għalhekk huwa importanti li aħna noħolqu qafas ċar illi fih aħna nistgħu naraw li l-immigrazzjoni ssir ta' suċċess. L-għonet iridu nieħdu ċittadini u l-immigranti bis-serjetà, rridu nifhmu wkoll soċjezzjoni diversifikat għandna bżonn illi timplementa dawn ir-regoli u aħna rridu nagħmlu iktar sforz biex insaħħu l libertà ta' kulħadd. Fl-istess ħin irridu nagħtu l-istrumenti lill-immigranti ħallibek huma jsiru ċittadini illi permezz tagħhom nkunu nistgħu nofru valur miżjud ħalli huma jkunu jistgħu jitalmu il-lingwa tal-pajjiż u anke nofru wkoll l-opportunità biex huma jitalmu l-lingwa Ma nistax, ma nistax nitfaw tikketta fuq dawn in-nies. U nippermettu li huma joħolqu jisa komunità apparti mis-soċjetà apparti minn hekk iridu nipproteġu l-valuri tagħna iżda qatt ma nistgħu nużawhom bħala wieħed mill-lodda biex neskludu rridu anzi ninkluduhom. Aħna l-valuri tagħna qatt ma nistgħu nużawhom bħala mod kif eh, nistgħu neskludu u ntfaw lura l-nis rridu nejnu eh, nużaw l-voluri biex nejnu għom permettu għom li jisiru iktar emancipati. Jiena naħseb li jekk taħdem ħafna u tagħmel mill-almu tiegħek tista' tikseb ħafna u naħseb li r-razzizmu hija titfana lura U qed jaqret il-ħolma Ewropea ġifier ġdida kontra d diskriminazzjoni kontra r-razzismu hija ġdida favur soċjetà tagħna.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 tal-Unjoni Ewropea teqret id-drittijiet tal-bniedem u twaqqaf il-prosperità u l-paċi aħna fil-gvern tagħna eh, ddeċida u implementa li jilqa 16.000 eh, fl-2015 u sissa għadu għadna l-għajna 2000 bis u għal-bosta raġunijiet l ewwel net il-sistema tal-azil taħdem kontra jinfissa eh, li xija ċentralizzata ma tqis ir-reġjuni laqas amministrazzjonijiet lokali, municipji, dak li jridu jilqaw għalhekk dana jiddiżent l-inċentivi u dana jsiru wkoll għaliex hemm wisq burokrazija illi eh, ħafna drabi eh, twaqqaf dawn it-talbit mill jaslu fejn għandhom jaslu mbagħad aħna eh, f'Katalunja konna minna proposta biex nilqu nilqaw 4500 persuna mill-2016 tal-2017 Il-proposta tlaqat sew mill-Kummissarju Avramopoulos u mill-UNHCR imma sfortunatament sfat fix xejn huwa impossibbli li wieħed jikkopera b'mod lejali mal-Gvern tal-Istat Spanjol fuq l-azil għaliex din is-sistema eh, ma, tippermettix. Imbagħad aħna għandna dispożizzjoni ta' 1200 post eh, b'mod immedjat u dawn għadhom vojta u fil li għadda iktar minn 400.000 persuna jew 500.000 persuna ħarġu fit-toroq f'Barċellona bilan illi iġġalu l-amministrazzjoni tirrifletti sabiex aħna wkoll eh, nilqaw il-dawn n-nis minn ma noqogħdu nfittxu iktar skużi. Aħna wkoll għandna l programm Katalan de Refugi li jrid li din is-sistema li juża l-Istat Spanjol eh, fejn hemm ħafna nies li jibqgħu barra minn din l-assistenza u l-kopertura offruta eh, li ikunu akkompanjati blajnuna tas soċjetà ċivili. U jiena rrid ngħidilkom illi Katalunja hija lesta biex tilqa eh, refuġati. Grazzi. Next is Olgerd Geblevich, please, Marshal of West Pomerania and Poland and Rapporteur of the Committee of the Regions Opinion on Legal Migration is from the EPP for two minutes, please. E, szanowni Państwo, e, chciałbym kilka słów e, w imieniu Komitetu Regionów powiedzieć. Grazie, Grazzi ħafna ftit kommenti għannom tal-Komitat tal-Reġuni dwar l-immigrazzjoni legali. Jiena naqbel ma dak il-qal il-Komissarju u qal illi jekk aħna rridu nwaqfu l-immigrazzjoni illegali rridu noħolqu rotot legali lejn l-Ewropa. Iktar u iktar meta aħna nitkellmu dwar immigrazzjoni legali nitkellmu dwar il-ġejjieni tagħna, il-ġejjieni tal-Unjoni Ewropea, Ewropa li qiegħda tikber, nitkellmu dwar il-futur ta' Ewropa li qiegħda tiżviluppa u tikber għalu lidna u tista' tiżviluppa aħjar jekk aħna nilqaw lill persuni li jiġu minn partijiet differenti tad dinja għaliex ġa eh, bħalissa eh, hemm eh, nuqqasijiet fis-suq tax-xogħol hemm ukoll it-tixjih demografiku għalhekk entitajiet lokali u reġjonali appoġġaw ir-riforma tal-Blue Card illi fost affarijiet oħrajn tipprovdi għall-integrazzjoni fis-suq tax-xogħol dawn il-persuni li diġà qegħdin preżenti fil-pajjiżi tagħna. Issa, jiena rrid nirreferi għal aspett ieħor. L-ewwel net il-Nazzjonijiet Uniti ġibet l-attenzjoni għal fatt illi aħna nistgħu naġixxu b'mod iktar immirat f'dawk ir-reġuni fejn m'hemmx refuġati kif inhu l-każ tal-Polonja bħalissa l gvern Pollak. Apposta qiegħed eh, iwerwer il dawn in-nies ħafna awtoritajiet lokali, organizzazzjonijiet mhux governattivi anke fil-Polonja jridu juru solidarjetà imma Għal dan hemm bżonn ta' programmi speċjali, anki programmi ta' assistenza legali lill awtoritajiet lokali u reġjonali li jridu jgħinu l refuġati Grazzi. Grazzi Vincenzo Bianco, illi huwa l il sintku ta' Katania. Grazzi, President. Tletti jimilu fil-port ta' Katania tal-Belt tiegħi daħal bastiment tal-Marina Militari eh, Irlandiża Etne u fuqa kien hemm 715 il-persuna. Imma mbagħad kien hemm fil-fatt 716 il-persuna din it-tarbija li kienet twildet tlettiem qabel fuq il-bastiment li jisima ċezer magħha kien hemm omma Precious Christopher imma sfortunatament il-missier intilef fl-operazzjoni ta' transitu fil baħar ta', ta Sqallija fil-belt tiegħi bħalissa hemm iktar minn elf eh, tifel u tifla mhux akkompanjati mill-2016 fuq il-xtut ta' Sqallija waslu 200,000 persuna. Biss f'Katania kważi 20,000 u minnhom numru kbir ta' minorenni. Waslu wkoll um, iċsma katavri li tfinnijom eh, iktar minn 121 katavru illi eh, tfinnijom dan l-axar eh, kien hemm ukoll żagħżugħ illi ġie midrup mill-ISIS kien Ferenze mbagħad talab illi ikun mitfun fil-belt tiegħi fiċ-ċimiterju tagħna aħna nħossuna waħedna ħafna ħafna drabi ħadna l-impressjoni li l-Unjoni Ewropea verament kienet għadha ma femmiġ kemm kien fenomenu kbir dan u għalhekk il-laqgħa tal-lum hija importanti ħafna. Naqbel 100% mal-proposti li stajt mill-Parlament president tal-Parlament Ewropew, tal-Kummissjoni Ewropea u anke minnant il-Kummissarju. Aħna nħossu illi id-dritt ta' l-azil huwa prinċipju tal-Unjoni Ewropea innukli li jiġu nies illi mis-Sirja pereżempju li jitqisu f'ħafna pajjiżi pallik kikun m'għandhomx dritt għall-azil. Hemm bżonn ta' akkoljenza effettiva kondiviża u rridu li l-komunitajiet lokali ukoll jingħataw għajnuna. Aħna rridu insaħħu leġiżlazzjoni għal ġlieda kontra l-kriminalità li torganizza traffikar tal-bnedmin u rridu wkoll li jkun hemm politiki ta' appoġġ fil-Libja. Grazzi għal din l-inizjattiva, President, aħna nħossuna inqas waħedna issa. Grazzi ħafna kontribut eċċellenti ieħor kollegi issa għaluli illi għad baqanna biss 20 minuta eh, il-ħin kollu bdejt niprofa nara meta sena l-uwa din il-parti tal-laqa baqa 15 il-kellim ieħor jina naħseb illi qatt ma rajt lista ta' kellima daqshekk twila. Id-differenza eh, b'din il-lista hija li qed ikollna kontributi bħal dak li smajna issa l-aħħar wieħed għalhekk din mhijiex ċajta huwa importanti li kulħadd ikollu l-opportunità jgħid tiegħu kulħadd għandu għalmenu żewġ minuti għalhekk mhijiex id-disciplina jew in-noqqas saħħa tagħkom illi eh, eh, ħoloq il-problema. Il-problema hija li bdejna tard. Issa nissuġġerixxi illi il-15 il-kellim illi baqa jiena nissuġġerilhom illi jitkellmu għal minuta biex ituni daqatit lili. Eh, Bat inneħħuni minn dan is-siġġu għal seduta ta' il-parti ta' wara. Ma, ma nafx kif naqbad nagħmel hekk ma nagħmlu xek, għalhekk jekk tistaw titkellmu iktar fil-qosor hekk joġobkom. Nedra Kalkan, segretarju eh, eżekuttiv tal-Kumitat ta' Mejez. Eva, grazzi tal-li għetettuni eh, din l-opportunità li nitkellem għannom tal-Mejez Committee, Kumitat Indipendenti mill-Olanda, etnaraw li l-qalba tal-politika tal politika Eh, tal-immigrazzjoni ma l-aspetti esterni narawa eh, anke fl-Olanda fl-istess ħin il-Kummissjoni qiegħda tippreżenta raba programm ta' progress fuq il-miżuri li ttieħdu fuq l-Aġenda Ewropea dwar l-immigrazzjoni. Alla volja il-miżuri u r-rapporti huma pożittivi wieħed jista' jara illi ħafna pajjiżi ma rispettawx l obbligi legali tagħhom il-progress kien kajman u fċerti stati membri ma sar ebda progress minkejja il-kritika ta' soċjetà ċivili u dinja akademika il-deċiżjoni dwar il-fatt jekk it-Turkija kienet sikura jew le kienet deċiżjoni politika. Ma dana kollu illi aħna noħolqu sistema tal-azil esterna titlob għażliet fondamentali fuq ir-sistemazzjoni u r-ritorn jekk dan se jsir realtà jew le se jiddependi fuq it-teħid ta' deċiżjonijiet fl-Unjoni Ewropea u anki eh, f'kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi. Bħalissa l-unika pajjiżi tal-Afrika ta' fuq li skont informazzjoni rifuġati li huwa sikura rifuġati huwa l-Marokk. irridu jsiru, irridu nsibu pajjiżi oħrajn li huma lesti illi nikkooperaw M'għandix biżejjed ħin biex nispjegalkom aħna għamilna taqsira tal-obligi tad drittijiet eh, tal-bniedem u eh, din dan il-kejl jista jintuża biex naraw min qegħdin iħarsu drittijiet tal dawk li jitolbu l-azil.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 Brad Blitz from the Mediterranean Observatory on Migration, Protection and Asylum for between one to two minutes, please. Kellim li miss Brad Blitz. Jena professur fl-Università ta' Middlesex. l-akkoljenza ta' rifugġati fil-Greċja huwa eh, differenti skont il-gruppi, il-sess, l-età u ħafna karatteristiċi oħrajn għal avolja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 Eh, turi li hemm bżonn li dawn in-nies jitħallew eh, jgħaddu lejn l-Ewropa b'mod sikur. Ħafna parteċipanti qalu li ħarbu mill-persekuzzjoni, mill-gwerer, mill-ġuħ, eccetera. u 18% biss jgħidu illi ġew l-Ewropa għal raġunijiet ekonomiċi Aħna kontenti li ħafna kampijiet inalqu, imma hemm bżonn ukoll illi nippjanaw fit-tul sabiex nilqaw il dawn il nis li jitolbu l-azil u r niskantaw u koll li ċerti pajjiżi għedin jabbużaw is sistema ta' Dublin u għedin jibbatu nislura fl-2016 meta kien verament żmien diffiċli kien hemm refuġat Kurt mill-Iran li kien qed jagħmel strajk tal-ġuħ għal bosta ġranet u issa qiegħed fateni qiegħed jintegra ruħu fil-Greċ ma setax integra ruħu fil-Greċja u ġi vittimizzat mill-Pulizija. Jiena nitlob lill-Istati membri biex jiffaċilitaw ir-relokazzjoni tiegħu. Grazzi tal-attenzjoni. Thank you very much. Next is Mario. Grazzi, Mario Borghezio, deputat Ewropew. Grazzi. f'belt f'istat ta' sedju minħabba terrorizmu qed nitkellmu dwar l-immigrazzjoni imma ħadd ma qal xejn dwar il-rabta bejn l-immigrazzjoni, terrorizmu u attivitajiet relatati. Aħna nistgħu nuru l-organizzazzjonijiet ta' terroristi illi jaqlaw il-flus fuq it-traffikar tal-immigranti klandestini. Ħafna kliem ġenerali, ħafna fuq il-problema ċentrali dwar dawk in-nies illi ma intlaqawx fl-Ewropa. In-Niġerjani fl-Ewropa son 18.000 eh, fuq 500 persuna li waslu talbu l-azil biss 3% kienu meqjusa bħala kellhom dritt u l-oħrajn fejn qegħdin għadhom l-Italja jew bnadi oħrajn jekk irnexxielhom illi imorru Franza jew bnadi oħra. U ħadd ma qed ikeċċihom 120 eh, biss tkeċċew ġifiri hemm xi ħaġa li mux qed taħdem sew, waħda fost ħafna affarijiet li mhux qed jaħdmu sew, mbagħad il rwol ċar xejn tal-NGO illi smajna ħafna nies illi faħruhom. Imma jiena rrid infakkarkom illi kienem eh, komissjoni ta' inkjesta fis senat Taljan u bosta inkjesti li eh, eh, qed isiru minn maġistrat li qed jaraw ir-rabta bejn dawn l-NGOs u t-traffikanti traffikanti tal-bnedmin. Sewqa lill president tal-Parlament Ewropew billi beda billi jikkondanna dawn il-dan il-, il, il il-kommerċ imma jridu jsiru affarijiet konkreti. Sinjura Mogherini wkoll qalet li jagburija b'dak li ksibna imma hija u wkoll dwar kif qegħdin jiġu akkolti u mill uwa dawn l-immigranti mis-Sirja eh, li qegħdin jintbatu mill-Ewropa ipokrita l sur Erdogan. Nixtieq kollu tweġiba. Hans Gustav Fetzberg. Grazzi. Jiena se nitkellem fuq ir rapport tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri fuq il-hotspots, hotspots, ah, aħna kena żewġ mistoqsijiet dwar jekk il-hotspots twaqfux bizzejiet kapaċità u fil-malajr u jekk kienx qed ikun hemm identifikazzjoni, reġistrazzjoni, eċetera tal-immigrazzjoni wasanna l-konklużjoni li l-approċċ tal-hotspots Eh, tejbet il-ġestjoni tal-immigrazzjoni u rajna li għalla volja domna iktar biex nwaqfu il-hotspots xorta waħda kienu parti strateġika tal-pjan għal respons organizzat għal situazzjoni li kienet qed issir katastrofi umanitarja. Madana kollu aħna konkludejna wkoll li hemm bżonn li jsiru ħafna iktar affarijiet u għalhekk għandna xi rakkomandazzjonijiet l-ewwel nett frabta mal-bżon li nindirizzaw in-nuqqas ta' kapaċità li għandhom il-hotspots pal per eżempju l-upgrading tal-infrastruttura nirrakkomandaw ukoll il-laturi għamlu iktar biex jiżguraw illi il-minorenni mhux akkompanjati jiġu trattati kif imiss nirrakkomandaw ukoll illi l-Kummissjoni tinsisti fuq il-ħatra ta' Child Protection Officers fil-hotspots namlu l-aħħar rakkomandazzjoni dwar il-bżonn li l-Kummissjoni tkompli tisħaq fuq eh, l-iskjerar ta' experts nazzjonali li għandhom għarfin espert rilevanti. Grazzi ħafna. Jose Ignazio Garcia tal-Jesuit Refugee Service għall-Europa. Minuta. Il-barra nofsinarju tajjeb. Inti tant eh, kont ġentili maħna l għar nofsinar u se niprof ikkun ġentili miegħek. Mela, l ewwel net aħna konvinti li rridu nisimgħu l refuġati nfushom. Mhuwiex possibbli li wieħed jieħu deċiżjonijiet dwar il-ħajja ta' dawn in-nies mingħajr ma nisimgħuhom. Dan huwa importanti ħafna jekk ma nagħmlux hekk inkunu biss qegħdin eh, nassumu li nistgħu niddeċidu dwar il ħajjiet tal-oħrajn. It-tieni net irridu nkunu iktar kreattivi bid-detenzjoni, għaliex id-detenzjoni hija waħda mill-ikbar fallimenti tas-sistema twassal għal ħafna tbatija, teqret lin-nies, teqret il-relazzjonijiet fil-familji, u għalhekk iridu jkunu iktar kreattivi u nsibu alternattiva detenzjoni. U tielet net dan huwa il-messaġġ li rrid inwassal illum wara nofsinhar huwa li aħna qegħdin naħdmu mar-refuġġati imma qegħdin naħdmu wkoll mal volontira mijiet ta' nisa u rġiel madwar l-Ewropa kollha illi ħadu pożizzjoni ċara favur dawk li l-iktar għandhom bżonn. Is-soċjetà ċivili ħadet azzjoni eh, soda u laqat u proteġiet il-refuġati u l-ospitalità u eh, ridet t-promuovi soċetajiet fejn id-diversità hija ehm, rispettata u ma ma jistawx jaċċettaw li l-istandards morali jitnaqru il-koll nistaw mistennew mill-mexxejja politika tagħna l-istess determinazzjoni illi għandhom iċ-ċittadini. Ma nistawx nistennew inqas. Grazzi. Grazzi ħafna. Ħaġa stramba illi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 il-return issa eh, s-saħħa il ħosa biex ikonna return effettiv hemm bżonn ta' identifikazzjoni. Aħna għandna wkoll mandat fil-mandat ġdid il-possibilità biex insibu il-bilanċira bejn attivitajiet fuq medda qasira ta' żmien u fuq medda twila ta' żmien biex insaħħu il-tisħiħ ta' kapaċitajiet fl-istati membri u anke f'pajjiżi terzi għandna wkoll il-possibilità biex insibu bilanċira bejn azzjonijiet Ewropej interni u kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi bħal pereżempju l-iskjerar ta' liaison officers fil-Niger, il-Balkani tal-Punent, etc. ma' riċen tawwa li ma' ngħid ukoll illi il-pass illi ħa leġislatura Ewropew s-sena li għaddiet u ż żieda tar-riżorsi illi nataw lill-Aġenzija tagħna jistgħu jagħmlu differenza nittama li nistaw nikontribwixxu għal ġestjoni aħjar tal-fenomenu tal-immigrazzjoni u anke ħarsin aħjar tal-furtieri esterni. Grazzi. Poika Parvainen, member of the Finnish Parliament from the Green Group for one minute, please. Yes. Oli Pojka Parvainen, Iva. Grazzi. Aħna nilqaw is-sistema Ewropea tal-azil hija essenzjali. Aħna fil-Finlandja nitkellmu iktar dwar jekk dawn il-politiki għandhom ikunu volontarji u vinkolanti jiena membru tal-oppożizzjoni nħossi li dawn il-politiki jridu jkunu vinkolanti f'dis sitwazzjoni hemm bżonn taqsim tal-pisijiet u pajjiżi li qed jiffaċċaw ħafna pressjoni jridu jingħataw lajnuna. Rilokazzjoni u risistemazzjoni huma konċetti tajbin imma jridu jaħdmu. Aħna ħadna eh, semna u nittamaw illi l-pajjiżi l-oħra Ewropej se jagħmlu l-istess u dawk li jingħataw l-ażil għandhom jintlaqgħu b'mod xieraq sabiex ikollhom ħajja dinjituża u faċli kemm jista' jkunu għal dawk li ma jingħatawx l-ażil għandna nieħdu miżuri faċli soft magħhom meta joħorġu mill-Unjoni Ewropea, kultant ikunu jridu jitkeċċew. Mbagħad punt ieħor, mbagħad hemm dawk in-nies li jiġu bla dokumenti għandna bżonn ta' soluzzjonijiet komuni diffiċli wieħed jibqa' fil-pajjiż tagħna mingħajr dokumenti minħabba l-klima, ma din hija problema li rridu nindirizzaw ma' nies vulnerabbli, vulnerabbli u jaqgħu fidejn ħafna kriminali. Nsemmi wkoll il-bżonn ta' um, visas umanitarji u politiki uh, komuni Ewropej għal riunifikazzjoni tal-familji. The MEP from the S&D Group. Onorevoli Benefi. Brando Kjoġbo. Grazie, President. Il-Parlament Ewropew jgħat juħsib il-sujġetti tal-migrazzjoni politika tal-azil minn bosta perspettivi differenti imma l-lum irridu nindikaw priorità waħda riforma mill iħtal wiċ ta' regolament ta' Dublin sabiex jieqaf dil kwistjoni tal-pajjiż ta' oriġini biex naraw min irid jipproċessa l-applikazzjoni din mhix problema ta' amministrattiva mija struttura li tagħmel ħafsara li drittijiet tal-persuni illi jitolbu dawn in-nies Kull riforma għandha U hemm bżonn li aħna nimplementaw skemi ta' relokazzjoni. Din hija xi ħaġa li hija marbuta esklusivament mal-possibilità li l-amministrazzjoni tipprovdi amministrazzjoni flimkien mal-rispett ta' drittijiet fundamentali u anka fil-kuntest tal-rispett tal-komunitajiet lokali aħna qegħdin nħarsu anka l-inklużjoni hemm kien hemm ħafna propost leġislativi fil-Kumitat aħna ħdimna ħafna fuq dan u naħseb li l-isfida tal-integrazzjoni tista' tkun opportunità iżda dan jista' jsir biss jekk aħna nuru illi nistgħu nħarsu lejn il-problemi jiena naħseb illi rridu Inħarsu lill problemi ta' kulħadd, il-problemi ta' immigranti dawk li għandhom diżabilità u anke dawk paga baxxa. Issa, għanna lil Mario Mauro. Grazzi. ovviamente perché il tempo è molto stringato. Per dire che cosa? Ġirit ngħid jiena, jgħid il-kellim, il-Parlament Ewropew i jagħmel xi ħaġa importanti ħafna li qed jagħti dimensjoni Ewropea u qed jindika metodu ċar sabiex nkunu nistaw nidħlu fil-qalba ta' problema li se tibqa' magħna l xirin ta' snin. Jiena rrid biss nsemmi ftit fatti li jistaw jirrappreżentaw għalina ipotezi fattibli l ewwel nett l-Italja huwa l-uniku pajjiż li għandu rappreżentanza diplomatika fil-Libja. Rappreżentanza diplomatika tal-Unjoni Ewropea tinsab fit-Tunizija. Naħseb illi jekk hemm rappreżentanza diplomatika Taljana fil-Libja, jista' jkun hemm ukoll rappreżentanza diplomatika tal-Unjoni Ewropea u dan qed ngħidu mhux lis sinjura Mogherini biss imma lil kulħadd irridu nkunu naqra kuraġġjużi. Mbagħad punt ieħor aħna minna ftehim mat-Turkija mela ejjew ħanamlu dan ma' Tunezija u mal eġittu dawn huma pajjiżi ġirien tal-Libja u jista' jgħinuna biex insolvu dil problema billi joħolqu l-hotspots u għalhekk ikun hemm punti ta' referenza sikuri f'pajjiżi illi żgur huma iktar sikuri mill-Libja u forsi mhumiex inqas sikuri mit-Turkija. It-tielet ħaġa il-kwistjoni tal-flus. L-Italja tonfo 10 biljun kull sena fuq dan eh, biex tindirizza il problema aħna ma nibżawx mill-nefqa, imma qed naraw illi qegħdin niġġeneraw ekonomija ta' gwerra, ekonomija ta' assistenza illi ma' żmien tista' tagħmel l-opinjoni tbijat l-opinjoni pubblika iktar minna u taqta' qalb in-nies milli jilqaw il dawn in-nies huwa importanti li aħna nirriflettu fuq dan għaliex imbagħad Jekk aħna nitilfu l-konsens ta' ċittadini Ewropej l akkoljenza jista' jagħmel eh, l-affarijiet impossibbli għalina. Dimitrios Kalugaropoulos for one minute and you're the second penultimate speaker. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Ε, θα μιλήσω εκ μέρους των τοπικών αρχών. Mela, Dimitrios Kalagoropoulos, il-kellem tabel tal-axħar. Grazzi, Sur President. Mela, Anna bżonn ta' sistema ta' ġestjoni għall-immigrazzjoni, ma jistax ikonna sistema ta' reazzjoni għall-emerġenza. L-istati membri kollha jridu jikkontribwixxu għal bidla komplessiva tas sistemi tal-eżil ikun utli li jkollok sistema li tikkonsidra l-kapaċitajiet tal-uħ ta' kull stat membru. Irid ikun hemm risistemazzjoni fermiżjat maġra milljana bħalissa il-Kumitat tal-Reġjuni ilu jirsisti biex ikun jista' jagħti finanzjament l-autoritajiet lokali biex jitrattaw dawn is-sitwazzjonijiet, speċjalment għal dawk l-irħula u li bliet fuq il-frontiera, m'għandhomx biżżejjed flus biex jiġistixxu sitwazzjoni l-partijiet kollha irrappreżentati fil- Komitat ta' Reġuni qablu Mossur Tajani, Mossur Avramopoulos, aħna l-ewwel darba tinħossu illi sa fl-aħħar leħenna hija tinstema l-Unjoni Ewropea ilha taħdem fuq in-numru ta' ġranet illi jista' il-ħalib fil-friġġ tas-supermarket iżda ma għattajniex biżżejjed ħin fuq dan is-suġġett. Laurent Tull, il-President tal-inizjattiva eh, integrazzjoni mill-isport tal-Royal Europa Crinen. Grazzi sur President li tajt l-opportunità li nagħlaq din is-serje ta' interventi. Aħna xejn minut il-bot miċ-ċentru f'rekkim sejjaħ krajnim, fejn sentejn ilu deċidejna li nilqgħu r refuġjati dawn il-minorni mhux akkumpanjati u għanna bejn 6 u 10 rifugġati kull-jum li jitkellmu li jititalmu l-Olandis u l-Franċis bekk għedin niprew l-proċess ta' integrazzjoni zdaħna nafu illi daw ġejjin minn pajjiżi bħal Sirja, eh, eh, Sirja l-Iraq, l-Afganistan, eh, pajjiżi ta' sfortunatament tibatu u jġarbu il-tbatija tal-gwerra nixtun integraw fil-komunitajiet tagħna dawn ma ġewx hawnhekk apposta biex ikunu il-Belġu Dak li għanna fil-klab tagħna hija pjattaforma multikulturali għal pajjiżi fejn 350 atturi differenti 240 um, ehm, nazzjonalità differenti parteċipaw, għal bekk nistgħu nipparteċipaw u Aħna kom il-kol intom sejrin forsi l-aeroport għattu zaħdejna. Grazzi tal-li t-permettuna għaw dawna immigranti. Uh, grazzi, kien sew t-mien pozitiv, mussa nati konklużjoni twila li xissa rridu donaddu għattilet round table. Bdejna 50 minuta tard. Niskuza ruħi għal round table li mess. Ma kienx torta, na kienet torta l-ewwel sessjoni, grazzi kbira l-dawk il-kollegi li tkellmu fl-aħħar tal-li kena indaħluhom fi spazju qasir jidher li kena xi 40 kelliem għan rapporta u l-kontributi eċċellenti li kena f'din l-aħħar sezzjoni. Grazzi tal-kontributi eċċellenti ngħaddi tal-mikrofonu għattilet roundtable t tisħiħ tal-sigurtà interna. Eh, presjeduta Mr. Diaz de Mera. Grazzi ta' disciplina eccellenti li rejtu, grazzi ħafna.